So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir fangen jetzt an mit doch erheblicher. Es ist kollegi, ħanibdew b'daqxej tard, mhux ħażin dak huwa minħabba l-fatt li kien hemm ftit mill-membri tagħna illi waslu daqxej tard, iżda anke xi ftit mill-esperti waslu ftit tard. Aħna ħanibdew xorta waħda kejja illi m'għandniex l-esperti kollha preżenti illu manna smih pubbliku fuq il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskju illi huwa impost mill karċinogeniċi jew dawk li huma l-mutagens fuq il-post tax-xogħol. Aħna bensibna nifukaw iktar fuq il-protezzjoni fuq il-post tax-xogħol u minħabba il-numru ta' nies li qegħdin jitilfu ħajjithom minħabba l-kanċer, aħna nixtieru intensifikaw il-ħidma tagħna Lil minn dak li proponit il-Kommissjoni, jiena l-lum nishtiq nilqal ewwel qabel kollox lil Sir Rushton, Professor Rushton mill-Università ta' Londra, il-Becken Smith li mill- Departiment tal-Affarijiet Soċjali ta' Business Europe u dal-waqt ħaj jasal ukoll Vilke Schneider mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol dan ħajasal darwaqt tal isper aħna biddilna l-ordni tal-kellima nitlob li jitkellem Sur surraġdin l-ewwel u wara dawn l-erba' prezentazzjonijiet ħajkonna rapporter illi ħat għamil taqsira, qasira mbagħad nibdew bid-diskussjoni. Mela, nitlu fissa l-nislira sabiex jitkellem. Thank you very much. Um, I'm, as a... Jena jisimni Leslie Lashton mill-Kulleġġ Imperjali ta' Londra u fil-fatt nispeċjalizza fil-kawżi ambientali tal-mart fil-post tax-xogħol. Nixtieq nagħtikom idea wkoll ta' tal-ispejjeż illi huma voluti biex nintroduċu limitazzjonijiet ta' exposure għal problemi fuq post tax-xogħol jew riski fuq post tax-xogħol ħalet tikom ftit informazzjoni. Mhux ħanajdilkom iktar fil-metodoloġija tal-istudju, iżda ħanitkellem fuq l-affarijiet illi mhumiex daqshekk ċerti u għal din raġuni tidu forsi tikkonsidrawhom matul l-analiżi ta' din id-data. L-għan ta' dan il-proġett kien li aħna nagħmlu analiżi ambjentali mill-perspettiva tal-kura tas-saħħa u anka analiżi soċjoekonomika. Inkludejna 25 sustanza li tista' tikkawża l-kanċer, taħlita ta' sustanzi li huma klassifikati mill-ajark tal-klassi numru wieħed aħna mhux qegħdin eh, naraw jekk hemmx element jew sustanza li tista' verament wassal il-kanċer, aħna sempliċement qegħdin inserħu fuq il-klassifikazzjoni tal Lajark. Mbagħad għandna wkoll xi ftit mis-sustanzi li ħadniehom mill-kategorija 2A li huma probabbilment sustanzi kważol kanċer u mill-kategorija 2B illi inqas possibilità li jistgħu jkunu sostanzi jkawżaw il-kanċer iżda ma tantx għandna informazzjoni nistgħu nisawwa għal provi tat teorija tagħna. Wada mill-affarijiet li aħna qegħdin nagħmlu qegħdin inqablu il-benefiċċju għal ħaddiema meta mqabbel mal ispejjeż li l-industrija tittinvesti sabiex timplementa dawn il-limitazzjonijiet. Aħna konna qegħdin naraw illi nikkalkulaw it-tip ta' riskju illi għandhom il-ħaddiema jekk ikunu esposti għal dawn is-sustanzi li jistgħu jikkawżaw il-kanċer. Mela fil-qosor ħanispjegalkom il-metodoloġija li użajna f'dan l-istudju. Aħna ħarisna l-ewwel net għat-tip ta' esposizzjoni għal um, dawn is-sustanzi li jistgħu jikkawġaw il-kanċer fil-passat mqablin mal-lum. Umbaħt aħna sviluppajna metodologija li tista' tenna mbassru xista Iċċessa tkun situazzjoni fil-ġejjieni waħna fil-fatt qabbilna f'xenarju fejn ma nagħmlu l-ebda, eh, ma nħidu l-ebda azzjoni u xenarju fejn nħidu iktar azzjoni. Aħna fl-studju fir-Renju Unit provajna wkoll inħarsu lejn it-titjib tal- l-implementazzjoni r-rispett tar-regoli ġifieri aħna kellna il-konsiderazzjoni f'dan il-kontest ta' azzjoni iktar komplessa aħna qed nippruvaw nidentifikaw ukoll fejn għandna nuqqas ta' informazzjoni dan id-dokument tal-impatt li fil-fatt intom suppost rajtu, tistgħu taraw illi fil-fat għanna daqsxejn ta' problemi ħabba li mannix bizzejed dejta, ġifiri jentkom ideja ta' riċerka u għek u anke l-impatt fuq eh, l-istrateġiji li ma maħsuba li naqsu kemm jista' jkun ir-riskju. Nixtieq ngħidilkom ukoll li dawn l-istudji jistgħu jagħtikom ħafna informazzjoni. Jekk inti beħsibek tieħu deċiżjoni huwa tajjeb illi tars lejn din id-dejta mbagħad tażilha skont l-interess tiegħek jew li tnaqqas eh, l-exposure għal dawk is-sustanzi li tikkawżaw l-iktar eh, il-kanċer mbagħad tħares lejn pereżempju l-perċentwali. Jew inkella forsi inti interessat biex tkun taf kemm ikun hemm imwiet ikkawżati ta' kull sena minħabba dan eh, l-element partikolari. Jekk m'intix forsi interessat fl-ammont ta' ehm, każijiet ta' mwiet, inti forsi interessat f'dawk il-numru ta' nies li għadhom irnexxilhom fiju. Jiena naħseb illi wkoll rridu naraw ukoll l-ammont ta' snin illi tista' titlef minħabba din l-exposure u hemm ukoll bosta miżuri oħrajn. Fl-istudju tal-Unjoni Ewropea aħna ikkonsidrajna wkoll l-ispejjeż dan kollu. Mela sabiex nurikom ukoll daqsxejn il- l-affarijiet li aħna konsentrajna fl-istudju tar-Renju u hawnhekk aħna qegħdin naraw il-perċentwali differenti għandna d-daqs hawnhekk tal-kolonni u qed naraw li fil-fatt mill-meset il-joma għanna design fil-mija. Pal per eżempju elementi pal asbestos u fuq livell ġenerali għanna 5.3 fil-mija tal-kanċer. Ġifiri, kanna madwar elf kas ta' imwiet, ġifiri tistaw tħarsu lej din iċ tħalli ħalli tiħdu idea tal-problema. Din hija waħda mill-istudji li saru fir-Renju Unit sabiex nurrukom li ma huma l-sustanzi li ktar tikkawżaw il-kanċer, l-asbestos huwa wieħed mill-dawk l-ewlenin. Iżda jekk tħarsu lejn il-ħames waħda, tistaw taraw illi fil studju tar-Renju Unit meta qabel ma' studju Ewropew ukoll kellu perċentualu li ħafna ta' 56%. Jekk tħarsu wkoll lejn il- il-rankings li nsabu fuq il-kolonna ta' xellug tistgħu taraw illi fil-fatt hemm fractions differenti meta mqabbli mal- l-ammont ta' nies li għedin jitelfu ħajjithom. Ġifieri jekk intom interessati iktar fil-fractions tistgħu taraw illi ikunem il-kazijiet imniżin ta' dawk illi bietu. Iżda jekk intom interessati fuq dawk il-tip ta' kanċer li jistgħu jkunu kważi kawżaw il-mew tistgħu tħarsu wkoll lejn każijiet ta' kanċer pereżempju tal-melanoma u tistgħu taraw li hemmhekk jista' jkun hemm tnaqqis ta' 15-il per pereżempju. Għana ħarisna li 25 element kimiku sostanza kimika tista' twassal għal kanċer 27 stat membru kanna ħafna problemi biex nġbru l-informazzjoni kollha u ħarisna wkoll lejn l-impatt ambjentali u soċjoekonomiku. Diskutejna ma' partijiet interessati u bdejna nippruvaw nagħmlu analiżi u reviżjoni tal-livelli tal-kanċer ukoll. Eh. koll. qed nitkellem u ma kontx qed nċaqlaq l slajt nittamaw tistaw tinterpretaw taqraw dak li għaw dak li slides jena poġejtom, skont kif ta' klissifikom l kintom tafu li jem seba sustanzi illi edin fil-kategorija numru wieħed, jem tnejn eh, mis-sustanzi li edin fit-tnejn A u ħamsa fit-tnejn B fej mandiċ ħafna informazzjoni naturalment dawn is-sustanzi kimiċi għadin jakkawżaw ħafna tipi differenti ta' kanċer. Il-kanċer tal-pulmun huwa kanċer komuni li huwa kkawżat fuq il-post xogħol Issa jekk inħarsu lejn il-kolonni tal-lemin aħna qed naraw illi xi ftit minnhom kienu stabiliti mill-Unjoni Ewropea u oħrajn kon qed nużaw dak li tipikament jintużaw fl-Istati Membri sta nafu li kien hemm numru konsiderevoli ta' nies illi kienu esposti fuq il-post tax-xogħol għal dawn is-sustanzi. Naħseb jekk tħarsu lej il-hydrazine għandna il-perċentwal ta' 75% li juri li ħafna mill-ħaddiema illi huma esposti għal dan għal din is-sustanza. Għawek tistaw taraw il-25 sustanza staw tistaw taraw u koll l-għawek għatin nirriflettu fuq il-periodu ta' kuntatt ma' din is-sustanza u t riskju tistgħu taraw ukoll li ħafna minn dan il-kanċer joħroġ wara li persuna tkun waqfet mix-xogħol u tkun ħarġet bil pressjoni Ġifiri, għana problema daqsxejn billi bil-fat li mhux qed nindunaw b'dan it-tip ta' kanċer minn qabel. Iżda n-numri ta' kan, n-numri ta' każijiet ta' kanċer hija problema kbira, speċjalment għal dawn il-25 sustanza. Aħna qegħdin nużaw din il-baseline għal dawn il-13 sustanza kimika. Jekk intom ma tieħdu l azzjoni kemm ħajkolkom każijiet ta' kanċer. Issa fis-sena 2010 ġifieri meta minn dan l-istudju qabel mal-ġejjini u tistgħu taraw illi dan l-istudju U din il-klassifika ħna għamilnija għabbażi tal-priorità li t-tinata. Per eżempju, għanna respirable crystal silica, kem li għadin nikalkulaw li bħalissa hemm xi 7600 każ ta' kanċer u jekk ma nagħmlu u bħalissa ma tisir xejn, jista' jkun illi konna madwar 450,000 każ ta' kanċer b'dawn il-50 sena li ġejjin. Tom tafu illi dan jikkawża l-iktar il-kanċer tal-pulmun, il-kanċer tal-pulmun ħafna drabi joqtol ġifiri. Sfortunatament huwa tip ta' kanċer diffiċli. Umbat, għawek għanna il tabilan bejn il benefiċi illi nistgħu nikwadanjaw meta mqablin ma l-ispejjeż li aħna ninvestu. Fit-tieni kolonna għandna il-valur tal-OEL li aħna użajna sabiex nagħmlu l-kalkulu tagħna. Fit-tielet kolonna għandkom il-numru ta' każijiet li nistgħu nevitaw per eżempju jekk inħarsu lejn irrespirable crystalline silica jekk aħna ninkludu u nimponu l-limitu ta' 0.05 nkun nistgħu nevitaw xi elf każ. Xorta waħda naturalment ikun hemm riskju żgħir u l-evalwazzjoni ta' riskju tal-kanċer ħafna drabi ikun iktar lineari, ġifiri jek ma jkunx hemm kuntat mhux ħajkun hemm riskju dan dejjem huwa importanti niftak li jkun hemm ċertu ammont ta' riskju żgħir. Issa, jekk inħarsu li l-benefiċċji għas-saħħa tal-ħaddiema hemm benefiċċju qawwi ħafna anke meta nħarsu lejn xi ftit minn dawn sustanzi bħal silika u anke eh, sustanzi oħrajn. Ġifieri il-benefit to cost ratio huwa juri li jista' jkun hemm benefiċċju kbir jekk aħna nimponu fil-fatt limiti speċjalment għas-silika u għal hardwood dust. U uh, rridu naraw li għal ċertu sustanzi ma jkunx hemm wis uh, benefiċċju jekk aħna nimponu dawn il-limiti sta ikun hemm ċertu waħda ċertu spejjeż involuti fil- fl-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli. Għas sostanzi ma aħna mandunajniex li hemm ċertu benefiċċji partikolari, issa kif spiegajna fil-dokument illi juri it-tip tampat. Aħna għanna daqxejn ta' dubju fuq meta inti joħroġlok kanċer kemm tkun ilek espost u f'kuntatt ma' din is-sustanza partikolari aħna ippubblikajna wkoll ċertu data fuq eh, l-evalwazzjoni tar-riskju jista' jkun li din id-data ma tkunx daqshekk preċiża u lanqas ma tkun qed tirrappreżenta l-popolazzjoni kollha. Hemm ħafna affarijiet il ma tantx huma preċiżi fid-data u fil-reġistri nazzjonali ma tantx għandna informazzjoni laqqas fuq il-records tal ma ġifri hemm ħafna inċertezzi fid-data. Però aħna qegħdin naraw ukoll li din dan l-istudju jista' jagħtina lilna l ħafna informazzjoni sabiex tiħdu deċiżjoni għabbażi tagħha intom li faslu l-politika pereżempju. Iżda anke gruppi li jifukaw iktar fuq health and safety. Jina nasab li dan l-istudju jistaw kol jiġbet l-attenzjoni ta' kullħat u joħroq iktar kuxjenza fuq din il-problema tal-kuntat ma' sostanzi. Il-saxħa, l-kura tas saxħa hija xi ħaġa li l-ħaddiema issa jafu iktar dwar u tagħtuha priorità. priorita' dak li għanna fi dokument huwa li il-kuntatt ma l-elementi li kużaw il-kanċer jistaw waslu wkoll għal effetti oħrajn ħażina fuq is-saħħa, pereżempju dak li jista' jaffettwa il-pulmun jekk inti fil-fatt tnaqqas il- il-kuntatt ma' silika eżempju, tista' tevita wkoll ċertu martiħor tal-pulmun. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid bħala komment personali anka fuq dokument tal-impatt aħna kena diskussjoni fuq jekk aħna nixi ikollna sistemi ta' monitoraġġ għal mart li huwa kawżat minħabba l kuntatt ma' ċertu elementi fuq il-post tax-xogħol aħna m'għandna xejn li hija daqshekk ċara u sempliċi u tgħid biċ-ċert li dinek tikkawża eh, l-kanċer bħal pereżempju meta nkunu ċerti fuq is-silika. Eh, Iżda ħafna f'ħafna mill-każijiet ta' kanċer, forsi fil-każ tal-kanċer tal-pulmuni aktar faċli li tgħid biċ-ċert ċertu konklużjonijiet, però naħseb li l kuntatt ma', sustanzi kimiċi għandha tkun ikkontrollata. Ħaġa oħra li ntlabna namlu hija li aħna nintlabna sabiex nħarsu lejn l-iżvantaġġi u l-isproporzjon tal-kuntatt ma' dawn is-sustanzi. Jiena mhux qed eh, ninnota illi hemm xi żvantaġġ disproporzjonat viżavi l-ħaddiema li huwa imsemmi fid-dokument tal-impatt. U kont qed naħseb jekk forsi l-Kummissjoni tistax taħseb fuq xi deċiżjonijiet illi huma għamlu sabiex jihdu azzjoni fuq parti mill-ħaddi, parti partikolari mill-ħaddima illi huma fi svantaġġ sproporzjonat. Grazzi ħafna sanaddu għall-Elke Schneider mill-Aġenzija ta' Safety and Health at Work. Natik merba u nħalli fidejk. Għandek 10 minuti, kiku tajja ħafna jekk iżżomm 10 minuti. Microphone, please. I would first like to thank Mr. Handler, Mr. L-għonet nishtenni ringrazzja sul handel u sunjura Ulskog per tali eh, stednitni, eh, dispieċini li wasal tart ma, ma, ma sibt lebda mod biex naġġel iktar biex nasal hawnhekk. Jiena fil-prezentazzjoni tiegħi nixtieq nuri xi ċifri illi probabbilment eh, semmita ki anki li tkellmet qabli. Umbat nagħti xi riżultati mill-riċerka tagħna fl-Aġenzija, umbat naraw xe attivitajiet nistaw qegħdin namlu fl-Aġenzija fuq il-karċinoġeni u l-mutaġeni. Mela, dawn il-ċifri, e, il-kanzer u għattini kawza tal-mewt fil-Unjoni Ewropea. L-ewwel waħda hija l-malatija il-mart vaskolari. Wieħed minn erba' fil-pulmun u u f'dawk li huma inqas minn 65 sena wieħed fuq kull tlieta l-4 sa 8% ta' dawn il-mwiet huma kawzati mill-karċinoġeni okkupazzjonali, però rridu niftakru illi dawn mhumiex l-istess rata għal kansers kollha. Per eżempju, dawk li ġejn mill-asbestos huma xi 25% u l-oħrajn illi ġejjin mill-wood dust, per eżempju, hemm stimi mill-Franza illi jgħidu illi nofs eh, dawn il-kanzeri huma kawzati mill eh, espożizzjoni okkupazzjonali. L-ispiża eh, kienet ġiet stimata għal xi 334 biljun ta' euro. Din hija stima minn rapport li ġie prezentat fil-presidenza olandiża ta' din is-sena. <clears throat> Jatuna stima tal-range tal-impatt. bej wieħed iħor 102,500 eh, imwiet eh, okkupazzjonali għal kull sena fil-28 membru. <clears throat> Anki dan huwa riżultat illi ġi prezentat mill-ex direttur tagħna u għakontenut anki f'artiklu u flimkien ma' data oħra li edha emmek biex tispiega il-metodologija. Irridu niftakru meta nitkellmu fuq il-karċinoġeni okkupazzjonali, illi l-ħaddiema huma esposti għal iktar minn sustanza waħda fl-istess ħin. L-evalwazzjoni tal-impatt ta' ċerti karċinoġeni eh, għad-direttiva, per eżempju, għedin nħarsu lejn sustanza waħda, pero għal-ħaddima Eh, jistaw jiġu esposti għal iktar minn wahda. Per eżempju, għanna eh, zewċ eh, xolijiet principali, per eżempju l-mekaniċi jew nkella il-ħaddima fil-metalli. Dawn huma esposti għal karċinoġeni differenti u għandhom allura riskju ta' kanser differenti. E U dan huwa importanti li wieħed jżommu f'moħħu meta jisli l-impatt. Il-sustanzi li eh, nikkonsideraw li għandhom iktar minn effett wieħed issa qed naraw l-evalwazzjoni tal-impatt tal-mart fuq il-kanser u anki tal-mewt, però hemm ħafna effetti. Jiena għamilt iktar minn eżempju wieħed eh, Eh, per eżempju ċana, silika, hidrazin, il-komposti tal-kromju u l-akrilamide. Eh, ħafna minnom jista' jkollhom effett irritanti li jista' jiseħ eh, kmini u mbagħad jista' ikun Eh, ħafna drabi hemm sensitizzazzjoni u dana eh, wasal għal għal aspejjeż ħafna iktar orjien. Mela meta nikkonsidraw l evaluazzjoni tal-impatt, dina miex stima eh, ġusta għax dinja sottostimata meta isu il-limitu ta' espożizzjoni okkupazzjonali għal dawn is-sustanzi. Jiena nixtieq insemmi xi riżultati eh, minn stħarriġ li għamilna l-Komissjoni Ewropea ta' xi ftit snin ilu, dana kien rapport publikat fuq il-website tagħna u għamilna stħarriġ fost l-Istati membri u tlabnihom staqsajnihom x-sistemi għandhom biex iwaqfu il-limiti ta' esposizjoni uh, eh, okkupazzjonali għal sostanzi karċinogeni u tossiċi. Aħna qed naraw li hemm eh, il-valuri ivarjaw ħafna minn tlieta real illi huma daw kif huma rakkomandati fid-direttiva eh, u li jaslu anki għal 50 jew 60 real u dinja situazzjoni differenti fl-Stati membri. Kienem ħafna Stati membri li qalu illi adottaw valuri minn pajjiżi oħrajn, ġifiri illi jużaw risorsi ta' pajjiżi oħrajn. il risorsi e, huma limitati u dana ifisser kemmu importanti illi ikolna e, limiti Ewropej ban komuni u standard komuni għal prevenzjoni. Naturalment, dana dana mux assolut imma jgħatem e, e biex e, ikunem għan li jrid jintlaħa fil-prevenzjoni. Aħna publikajna u koll rapport fuq is-sistemi ta' monitoraġġ, anki dina semmi tal l-kellima ta' qabli, illi saħaqet fuq il-fat li memx bizzejed dejta, manki affarijiet oħra, ċoħi li ħafna mid-dejta jirrigwardaw eh, eh, xogħlijiet industrijali, mhux eh, professjonisti fis servizzi U ħafna ħaddiema vulnerabbli huma esposti għal karċinogeni u dana din l-espożizzjoni anki tista' tkun li mhix evalwata biżejjed. Per eżempju, Zaza, aħna semmejna rapport minn Franza minn eh, tobba okkupazzjonali u ma evalwaw l espozizjoni għal ħafna karċinogeni u sabu illi dawk li huma l-iktar esposti huma il-ħaddima fil-attività ta' manutenzjoni. Pero 45% kienu esposti għal karċinogeni u żgħażagħ kienu ħafna iktar esposti mill-ħaddima mil iktar anzjani. Ħafna minn dawn il-ħaddima jaħdmu f'kondizjonijiet illi jitbidlu kontinwament għax imorru minn post għal ieħor u fost dawn iż-żgħażagħ hemm ħafna anki apprendisti eh, għal e, stant ħafna minnhom huma ta' 15 ta' 18 sena ta' ta' ġifier għadhom żgħar ħafna u ħafna minnhom huma trainees fejn hemm eh, il-kontroll huwa baxx ħafna fuq il-post ta' xogħol. Kwistjoni oħra li ġiet msemmija fir-rapportana fil-strateġiji ta' ritorn għax xogħol għal minn diġà kellu eh, kanser eh, u għanna dokument u b'rakkomandazzjonijiet għal ritorn għax xogħol għal dawk li kienu li kellhom kanser imma din nitkellem fuq aktar tard. Biex nati eżempju għal waħda mis sustanzi fil-proposta, is-silika, dina hija sustanza importanti ħafna. Aħna rajna ċerti studi fi situazzjoni ta' espożizzjoni fuq il-post ta' xogħol, hemm studju tal-Finlandja mill-ħamsinijiet sal- ħamsinijiet 2020 bi projezzjoni u rajna illi l-espożizzjoni eh, etjon su, l-espożizzjonijiet etjon su, però eh, però iktar ħaddiema li qed jiġu esposti. Mhux biss qed innaqsu l-espożizzjoni, ma rridu nħarsu anki kemm hemm nies li qed jiġu esposti. U hawnhekk fis-silika rridu naħsbu illi hemm ħafna zaza u ħaddima temporani li jistaw jiġu esposti għas-silika. Mela fuq il-futur illi qegħdin nipprogrammaw fl-aġenzija, aħna qegħdin namlu bħal qegħdin natu kommissjoni għal studju ta' fossibilità għal starriċ fuq l espożizzjoni għal fatturi ta' riskju eh, għal kanser l-ewwel rridu nagħmlu eh, studju ta' fattibilità biex naraw jekk eh, dan l-istudju stax isir jew le. Lista ta' kanzer li jistgħu jiġu evalwati eh, jekk jistax isir starix pilot f'selezzjoni ta' pajjiżi jew kellha fl-Istati Membri kollha. Għadna se nibdew din is-sena u aħna nistennew li riżultati se jkunu l-esti fl-2018. għal l-studju sej seħ fl-2017. Din hija riċerka aspirata minn riċerka Awstraljana b'metodoloġija li ġew ġi żviluppata fl-Awstralja u għandna mal-awturi. Attività oħra li nixtieq insemmi eh, hija il-kampanja Healthy Workplaces illi fl-2018 u 19 se timira għal kontra il-riskju eh, ta' sustanzi perikolużi fuq ix-xogħol. Eh, u din kontra karċinoġeni fuq il-post ta' xogħol u dinija kampanja tajba ta' prassi l ideja hija li naqsmu l-informazzjoni fuq il-prassi tajba fuq strumenti eh, sviluppati mill-ġdid imma anki biex in għajmu il-kuxjenza fuq il-karċinoġeni fuq il-post ta' xogħol hija importanti naraw anki eh, il-komunikazzjoni fil-katina ta' forniment eh, u allura anki fuq klassifikazzjoni u anki fuq leġizlazzjoni u bat hemm anki riski ġodda. Eh, dina kampanja bħal di għamilni għafre 2003 u minn dak iż-żmien kien hemm ħafna żviluppi għal daqstant għandna in-nanomaterjali, l-espożizzjoni għan nanomaterjali, eccetera. U dinja kwistjoni anki importanti anki meta nqisu eh, l-ħaddiema vulnerabbli u kwistjonijiet tal-ġeneri. Qed inħarsu għal dastant lejn strumenti fuq riskju għal ħadima vulnerabli u nisa. U dini għal ħar slide tiegħi b'mod partikolari fuq il-karċinoġeni e, u oċa edha tappoġġa l-azzjoni fuq il-karċinoġeni, il-roadmap fil-konferenza tal-Olanda, tal-presidenza Olandiza, aħna flimkien ma' msieħba oħrajn eh, bilna fuq żewġ gruppi ta' attività biex namlu prevenzjoni ta' riskju għal karċinogeni fuq il-posta xogħol u l-pjanijiet ta' dak li nistgħu namlu fl-2000 u 17 u 18 u forsi anki 19 U waħda mill-ewwel attivitajiet se tkun li nappoġġaw gwida li tiġi pubblikata fl-aħħar ta' Ottubru mill-Kumitat tal-Ispetturi tal-xogħol fuq il-perikli tal-espożizzjoni assilika mod partikolari fis-settur tal-kostruzzjoni. Imma hawnhekk aħna impenjejna roħna biex ikonna avveniment annwali fuq Eh, riski speċifiċi fuq sostanzi speċifiċi u anki biex nipromuovu l-azzjonijiet fuq il-roadmap fil pagġna tagħna, fil-webpage tagħna. Nala. Hawnhekk u nirringrazzjakom għal attenzjoni. Grazzi ħafna minnajr ma naqodu ndumu wis issa naddu għattuni mużu mill-Istitut ta' Trade Unions Ewropew. Uh, good morning uh, everyone. L-odwa tajba lil kulħadd grazzi tas-sew ta' din l-istadina. Jiena Tony Musu mill-Istitut ta' Riċerka għall-ETUC, l-organizzazzjoni għall trade unions kollha fl-Ewropa. Okay, uh, so uh, again. Mela, aħna din hawnhekk nitkellmu dwar suġġett importanti ħafna illum. Jekk inħarsu lejn l-ammont ta' mwiet mill-kanċer minħabba l posta xol, xogħol il-figuri huma qolin ħafna għandek aktar minn 100,000 ruħ fis-sena. Din hija l-ikbar kawża ta' mwiet eh, fuq il posta xol. xogħol Nista nikkonferma wkoll il-statistika li tat kollega Rashton illi bejn 5 u 8 filmija tal-kanċer huma kollha kawża tal posta xol. xogħol Dan ovvjament ser wassal għal ħafna spejjeż fuq il posta xol, xogħol għal familji għall-impjiegi għal minn iħaddem għas-soċjetà kollha kemm U dan naħħar kellna studju mill-Istitut Nazzjonali għas-Saħħa Pubblika fl-Olanda. U dawn jammontaw għal aktar minn 30 biljun euro fl-Ewropa. Dawn huma lek spejjeż sostanzjali. Ir-raġuni għalfejn it-trade unions nedew din il-kampanja biex iwaqfu il-kanċer eh, fuq il-post tax-xogħol huwa minħabba dan li ġej. Ir-raġuni prinċipali hija illi daw il dan il-mart kollu jista' jiġi evitat jekk il-ħaddiema jiġu esposti inqas għal dawn elementi se nkunu qed nevitaw ħafna minn dawn il-każijiet ta' mart. Waħda mill-lodda li nistaw nużaw fuq il-posta xogħol biex innaqsu il-livelli ta' esponiment huma il-valuri ta' limitu ta' esponiment fuq il-posta xogħol l-OELs. U li TUC qed tappella sabiex l-Unjoni Ewropea taġġorna b'mod urġenti id-direttiva tal-karċinoġeni u mutaġeni billi tadotta anke valuri limiti ta' għal tal-inqas 50 karċinogenu li huwa ta' priorità. Il-Kummissarju Tyson eh, hija u wkoll li ktiħu 25 valur limitu sa tmiem din is-sena u 50 eh, binding limit value ta' karċinoġeni sal-2020. Mela ma it-talbiet ta' trade unions? Il-Kummissjoni għamlet eh, proposta ta' 13 il-karċinogenu bil-bdawn il-valuri limiti u għal ħamsa minnhom nixtiequ li kunem valuri tal-limitu li huma aktar stretti Dawn huma s-silika kristallina respirabli, it-trap mill-linjam, il-komposti tal-kromju 6, il-wieħed li ta' butadejn u il-fibra ta' ċeramika refrattarja. Għalfejn edin nitolbu għal valuri tal-limitu aktar stretti. Dan minħabba illi f'numru ta' stati membri fuq livell nazzjonali diġa' hemm valuri tal-limitu li huma aktar stretti li huma fis seħħ diġà għalhekk għandna naħdmu, għabbażi ta' prassi tajba li diġa hija eżistenti. Jekk hija fattibbli f'stat membru partikolari, għandha tkun fattibbli f'stat membru ieħor. Hawnhekk se nieħu l-eżempju tal-komposti ta' kromju 6. Għanna miljun ħaddiem espost għal dan l-element madwar l-Ewropa. Il-Kommissjoni Inti tipproponi 0.025 mg għal kull metru kubu, imma fi Franza, fil-Ġermanja u fl-Olanda għandek il-valur ta' 0.001 mg għal kull metru kubu. Iġifiri ħafna inqas U il-Kommissjoni lesta li tibdel il-pozizjoni tagħha dwar dan l-element u għanna u koll studji għaddejjin bħalissa biex naraw l-effett ta' dawn il-valuri tal-limitu iktar stretti. Għalek huwa importanti ħafna illi il-Parlament jipprova jintroduċi valuri tal-limitu aktar stretti għal dawn il-kanċeru karċinogeni, għaliex dawna darba jiġu inklużi fid-direttiva diffiċli ħafna li jimbidlu hija proċedura twila ħafna. Għalhekk naqbdu mill-ewwel mill-ewwel eh, nintroduċu limiti ta' valuri vinkolanti iktar stretti. Il-proposta tal-Kummissjoni Ieda hemm biex il-proposta qed tintroduċi bidliet fannes numru tlieta għal-valuri tal-limitu għal-karċinoġeni. Iżda aħna nixtiequ nieħdu l-opportunità ta' din ir-reviżjoni biex nibdlu anke ammont ta' artikli fid-direttiva. It-trade unions jixtiequ illi l-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva tapplika wkoll għal sustanzi tossiċi għal riproduzzjoni. Dan palista ikopri biss il-karċinoġeni u l-mutaġeni, imma aħna nemnu il d-direttiva għanda tkopri wkoll dawn is-sustanzi tossiċi tal-riproduzzjoni. Hemm bejn żewġ u 3 miljun ħaddiem li huma esposti għal dan l-element u il-prevenzjoni hija waħda dajfa ħafna għal sustanzi reprotox fejn għanna per eżempju id-direttiva tal-ħaddiema eh, li jkunu tqal fejn eh, min ħaddem ikun jaf illi eh, mara hija tqila jista' jieħu azzjoni u jevita l-esponiment għal dak l-element. Iżda ħafna drabi dan isir tar twis għaliex il-ħaddiema tkun Eh, tinforma li l-mina ħaddima meta tkun diġa tlet xhur tqila u dan jista' jkun tard wis għax kun diġa ġiet esposta. Il-problema hija wkoll li l-sustanzi reprodokt jaqgħu anke taħt id-direttiva tal-aġenti kimiċi u f'dan il-każ il-valuri limiti mhumiex vinkolanti huma biss indikattivi għalek nemmen illi is-sustanzi reprotox għandhom jaqgħu wkoll taħt dispożizzjonijiet stretti ta' direttiva tal-karċinoġeni. U dan ikun konsistenti ma' dak li qed isir fi stati membri oħra Ewropej. Għax fuq livell nazzjonali għandna diġà numru ta' pajjiżi illi inkludew il-reprotox fil-kamp ta' applikazzjoni tal leġislazzjoni nazzjonali fuq il-karċinoġeni. hemm ukoll dispożizzjonijiet oħra li nixtiequ intejbu. Per eżempju, it-trasparenza fuq il-livell ta' riskju assoċjat għal kull valur tal-limitu palma spiegaw il-kellima ta' qabli li kollok valur tal-limitu ma jfissirx li jinti tkun protett dejjem hemm dak ir-riskju u aħna nixtiequ li r-riskju li jkun fadal assoċjat assoċjat ma dan ikun indikat fil-leġislazzjoni sabiex kulħadd ikun jaf x'inhuwa r-riskju assoċjat ma dak il-valur partikolari. Apparti minn hekk, nixtiequ li jkun hemm sorveljanza obbligatorja fuq is-saħħa tal-ħaddiema wara li jirtiraw. Hemm eh, jaddi jgħaddi żmien twil minn meta il-ħaddim ikun espost għal dawn l-elementi sa meta toħroġ joħroġ il-kanċer. Għalhekk għandu jkun hemm sorveljanza fuq is-saħħa tal-ħaddiema biex eh, wieħed ikun jaf x'inhi r-rabta tal-mart ma l-esponiment tal dawn elementi fuq il-post tax-xogħol. Importanti wkoll li jkollna iktar data fuq kemm qed jiġu espost l ħaddiem għal dawn l-elementi. Tajjeb li naħdmu iktar fuq il-prevenzjoni. Għal darbohra, mela, meta għandek dawn il-valuri, diffiċli ħafna li wieħed jirrevedihom, għalhekk nixtiequ inżidu li dispożizzjoni sabiex niżguraw il-valuri tal-limitu li għandna fid-direttiva jiġu riveduti fuq bażi regolari u li konsidraw ukoll l-arfin xjentifiku. Apparti minn hekk nixtiequ illi nintroduċu pjan ta' minim minimizzazzjoni meta ma jkunx possibbli li jkun hemm sostituzzjoni. Biex nikkonkludi nixtieq nitkellem ftit dwar il-perspettivi fuq pjan iktar twil sabiex inwaqfu il-kawża ta' kanċer fuq il-post tax-xogħol. Bħalissa m'għandniex metodoloġija li bija nistabilixxu dawn il-valuri, għadna irridu naqblu fuq liema metodu ser nużaw sabiex nistabilixxu dawn il-valuri. Din hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex il-metodu li nużaw bħalissa huwa ibbażat fuq analiżi analiżi tal-benefiċċju eh, u meta mqabbla mal-ispejjeż, jiġifieri qisna qegħdin nilabu il-lottu fejn qegħdin naraw Illi il-prezz li qed jitħallas huwa il-ħajja tal-bniedem u mhux il-profitti tan-negozji. Naħseb li għalhekk għandna niddeċidu fuq metodu aħjar biex nistabilixxu il-limit values dawn il-valuri. Naħseb li nista' nieqaf hawnhekk u nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. So, recht tank, Dank, dann kommt Grazzi ħafna, sanaddu għal-raba esperta Rebecca Smith mill-Business Europe. Iva, ħna fil-fat, għet nitkelmu kol fuq protezzjoni tal-ħaddima mill-kanċer li jista' jkun ikkawżat fuq il-post tax-xogħol, qed nitkellmu fuq il-prevenzjoni tal-kanċer fu posta li huwa fl-interess tal-ħaddiema tas-soċjetà iżda l-kumpaniji ġifieri illi aħna nistabbilixxu ċertu limiti vinkolanti fuq livell Ewropew ikun jista' jpoġġi lil kulħadd fuq l-istess livell kemm lill-industrija kif ukoll lill aġenziji li jaħdmu favur protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema. U aħna bħala Business Europe nappoġġaw ħafna il-dispożizzjonijiet u stretti ħafna tal-annes u numru wieħed ħalibek nistabilixxu valuri ta' limitu għal l-ammont ta' kuntat ma' dawn is-sustanzi fuq il-post tax-xogħol. Apparti minn hekk aħna għandna ċertu talbit addizzjonali wkoll. Apparti minn hekk aħna nemmnu il-proċess għandu jkun ibbażat fuq provi xjentifiċi li nistgħu inserħu fuqhom. Aħna smajna fuq bosta provi xjentifiċi differenti li huma d dispożizzjoni tagħna u aħna rridu nserħu dejjem fuq provi xjentifiċi. Sa fl-istess ħin għandna wkoll nibbażaw dan kollu fuq il-impatt soċjo-ekonomiku. U naħsbu li dawk is-sustanzi li huma provati mill-perspettiva xjentifika li jikkawżaw il-kanċer għandhom jiżdiedu daw biss fl-annes minħabba li din hija direttiva tal-karċinoġeni. Apparti minn hekk aħna naħsbu illi ma jagħmilx sens laqas illi Ikonna għan b'numru ta' pereżempju 50 jew 100 li aħna nintroduċu xi mija oħra sa sena 2020 minnaj ma jkonna idea ċara tal-priorità li tettinata għal sustanzi kimiċi għalli ma sustanzi għanna bżon li konna għanid kolanti. Apparti minn dek nasab li jkun siwi ħafna nispiegalkom da xejn dwar il-proċess ukoll. Minħabba li l kol nafu il-Kummissjoni il kummissjoni hija l-istituzzjoni li qed tipproponi dawn il-valuri tal-limitu iżda tissir u hemm bżonn issir ħafna konsultazzjoni mal-partijiet interessati. Naħseb illi dan huwa importanti li ngħidu hawnhekk u kif forsi tafu ix-xogħol l-ewwel jibda fil-Unjoni Ewropea almenu fix-Kumitat Xjentifiku għal limiti tal-kuntat u espożizzjoni għal dawn il kuntat fuq il-post xogħol iskoll u aħna din nippruvaw naraw jekk dawn il-limiti miex skont it-teknoloġiji li aħna qegħdin nużaw u anka ninvolvu wkoll rappreżentanti tal-industrija. Mbagħad id-diskussjoni timxi fil-kumitati l-oħrajn dan huwa pass importanti minħabba li jekk kif tafu aħna għandna rappreżentanti tal-ħaddiema kif ukoll rappreżentanti tal-gvern u dawk li ħadmu minnaħa tal-gvern waħna din nipproponu li naraw jekk il-valuri li mitu qed jipproponu skom u miex qegħdin iżommu mal- kriterji tagħhom li għandhom fuq livell soċjo-ekonomiku u anka il-possibilità li dawn isiru fil-pratika l-feasibility studies. Aħna ma naħsbux illi naqblu ma dawk illi jgħidu illi aħna dimpoġġu fl-istess livell l-ispejjeż illi għandha tinvesti l-industrija u dak illi għandhom ibatu qabel ma dak medbatija tal-ħaddiema mill-perspettiva tal-Mart aħna rridu naraw li l-industrija iżda ikunu verament f'pożizzjoni li jirrispettaw il-valuri limitu, ħalli bekk verament ikun hemm protezzjoni nistgħu li garantixxu lil ħaddiema. Naturalment anke dwar il-kumitat illi fil-fatt huwa il-konsulent ħafna drabi ikun hemm nuqqas ta' ftehim bejn il-gvern u l-ħaddiema u rappreżentant tal-gvern ħaddiema iżda mhux dejjem u l-valuri limitu illi ikunu proposti fl-opinjoni ta' dan il-Kumitat illi huwa Kumitat Konsultattiv huwa tajjeb u jaqbel ukoll ma l-approċċ kummissjoni għalhekk qed neħdu gost li naraw illi fuq livell ġenerali dejjem il-Kummissjoni qiegħda segwi il-pariri ta' dan il-Kumitat Konsultattiv. Huwa veru li dawn il-proċessi kollha jistgħu jieħdu naqra ħin mhux ħażin, nistgħu ndumu aħna sabiex naġġornaw ukoll dawn il-valuri tal-limitazzjoni naħseb li forsi aħjar inħarsu lejn dawn il valuri anka fuq il-livell Ewropew, iżda fl-istess ħin irridu niżkuraw ukoll li maħniex qegħdin ninjaraw dawn il-proċessi minħabba li huma importanti ħafna anka biex ikollna approċċ eh, ġenerali u ċertu konsens ukoll bejn il-partijiet interessati kollha. Naturalment huwa tajjeb li nsemmu wkoll illi ħajkun hemm proposti wkoll tat-tieni fażi u anke tat-tielet fazi u il-Kumitat Konsultattiv hija jimplementa wkoll dawn il-kriterji anka għal dan l-istadju. Apparti minn hekk aħna wkoll nifmu illi hemm min huwa mħasseb ukoll f'ċertu setturi tal-industrija b'ċertu eh, valuri li kienu proposti jew inkella kien hemm min kien hemm li kien hemm ċertu sustanzi li kienu inklużi fl-annessi tad-direttiva tal-karċinoġeni. Kif tafu aħna domna nitkellmu wkoll fuq silika respirabbli u nafu li l-komunità xjentifika għada qed tanalizza u toħroġ b'riżultati differenti ġifiri għatem nuqqas ta' konsistenza fuq dawn is-sustanzi importanti li ngħidu wkoll li hemm ċertu tassib ukoll f'ċertu setturi dwar l-inklużjoni ta' dan fil- fid-direttiv tal-karċinoġeni u aħna rridu nsemmu wkoll li mhux din qegħdin nitkellmu fuq il-valur limitu iżda anke fuq l-implementazzjoni ta' miżuri oħrajn fid-direttiva bħal pereżempju il-ġerarkija tal-miżuri ħalli nħarsu lejk dawn il-miżuri ta' sostituzzjoni u mhux daqshekk importanti u jekk fuq il-post tax-xogħol aħna għandniex bżonn li jkollna approċċ iktar Ristret u intom tafu, aħna nafu kol, li l-proposta tal-Kummissjoni tirreferi għal ftejjim multisettorjali għal protezzjoni tal ħaddima u għal l-użu tajjeb tal-din is-silika. U naħseb li importanti li fil-proposta aħna nirreferu għal dan u dan aħna nejdu ħanka fil-proposta li għana li dan il-ftejim huwa qed imur ukoll jitfit ma' ftejim ieħor huwa komplementri ġifiri għal ftejim li diġà huwa għastabilitu għahna aħna rridu naraw kif għan implementaw ukoll dawn il-valuri li jmitu jkollna proċeduri ta' valutazzjoni tar-riskju. Aħna xejn imħasbin fuq il-valuri li metu illi huma imposti għal it-trap il-bez tal-injam, tal-hardwood dust, u fil-fat kena diġa naqra informazzjoni bħal per eżempju għalċertu makkinarju, makkinarju magni illi iżommom fidejk fejn jista' jkun hemm ukoll ħafna trapibis tal-injam illi jkun diffiċli illi inti iżomm mal-limitu minimu U sfortunatament dawn il-magni ma jistawx jibdlu għam ċertu kumpanji u miex edin jihdu azzjoni. Jena fuq dan qed nitkellem meta ngħid feasibility teknika, ġifieri li kwistjonijiet tekniċi li jeżistu fil-post tax-xogħol meta jippruvaw jimplementaw dawn il-valuri li jimitu maqablin ukoll mal- mal-direttiva u regoli. Veru li kienem diskussjoni fuq Chromium 6, nafu li kienem diskussjoni per esempio dan il-Kunsel u kif intqal mill-Komitat Konsultattiv fuq il- saħħa u s-sigurta fil-posta xogħol forsi hemm il-bżonn nagħmlu reviżjoni ta' dan il-valur. Iżda importanti wkoll li nħarsu lejn is-setturi differenti. Naraw li mandus li għedin jużaw il-Chromium 6 u naraw kif nistgħu niddefinixxu wkoll anke dawn il-proċessi u għalhekk aħna naħsbu li minkejja li aħna konna bżonn illi aħna nirrevedu dan il-punt forsi aħna rrid ikollna wkoll approċċ bilanċat Veru illi aħna daqsxejn ħasbin fuq xi ftit mill-valuri li kienu proposti jew l-inklużjoni ta' ċertu sustanzi wkoll fid-direttiva jiena naħseb illi nista' nħeġġiġkom l-ewwel qabel kollox illi żommu kemm jista' jkun mal-proposta tal-Kummissjoni u raġuni għalfejn qed ngħidilkom dan huwa li minħabba kifettilkom qabel aħna kellna ħafna appoġġ fiħdan il-Kumitat Konsultattiv anka bejn il-gruppi differenti li rappreżentaw il-gvernijiet u l-ħaddiema aħna qegħdin nibbażaw ukoll fuq ehm, bażi xjentifika u anka fuq eh, appoġġ bejn l-Istati membri. Aħna maħniex favuri li inżommu l-artikli miftuħa ta' direttiva, ħana nasbu li importanti illi din ir-revizjoni l-implementaw kemm jista' jkun malajr, ħalli bekk aħna jkun nistgħu nistabilixxu eh, l-pożizzjonijiet fid-direttiva u jekk aħna ħanibdew diskussjoni twila fuq il-bidla tal-artikli naħseb li il-proċedura aktar ħaddum u maħniex ħanaġlu kif supposta din namlu, ġifir rridu nżommu ma dak li l-Kummissjoni da tipproponi ħalli naġlu kemm jista' jkun fl-implementazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna lill-esperti kollha. Qabel ma nistiden l marita sabiex titkellem, ippermettuli illi naddi dokument personali. Jiena dejjem kun surprise kemm intom titkellmu b'mod rilassat fuq ir-rabta bejn l-ispejjeż u uh, il- bejn l-ispejjeż u r-riskju. Jiena naf illi fejek ngħid jiena għandi l-kanċer ma nafx hekk pereżempju f'sentej u nofs oħra nistax ngħid jiena kelli l-kanċer u issa għadni hawnhekk, ġifieri naħseb xi ħaġa diffiċli ħafna illi uh, nitkellmu fuqha. Eh? Eh, Marita. Uh, I'll speak Swedish, so you'll have to have... Uh, you know. Jina għan itkellem bl-Izvedis. Grazzi lil kulħat, lil l-esperti kollha li ġew hawnhekk u tkellmuna fuq il- l-arfini li jintkom tafu u dak li waċar minn dak li għal Thomas Handel, il-President, aħna kollha għandna relazzjoni personali lejn il-kanser u dana e, jiġri hekk anki f'mart komuni. Hija ħaġa li tolqotna bħala persuni aħna maħniex biss rappreżentanti u membri ta' organizzazzjoni, nsiru anki umani u U din hija ħaġa li nistgħu ninnotawha fil-ħidma li nagħmlu hawnhekk aħna meta niġu għal kwistjoni tal-karċinoġeni. Mill-ċifri li intkom semmejtu E, dawn iċ-ċifri saru linji gwida lina, per eżempju, il-fat li għanna 102.500 imwiet e, illi huma marbutin mal-kanzer fl-Unjoni Ewropea. Din hija ċifra drammatika fil-parti l-iktar onja tad-dinja fil-ponent illi edin fuq qudiem fir-riċerka fuq kif għanda sir il-ġestjoni tal tal-mart gravi għal daqstan din iċ-ċifra se tigwida il-proposti illi se namlu fil-futur. Il-53% tal-imwiet tal kolla marbutin mal-xol. Uma kawzati mill-kanzer. U anki din eh, hija e, ċifra oħra illi ħati gwidana. Nafu li hemm interessi ekonomiċi u interessi oħrajn. U dan jfisser illi aħna dejjem irridu nifissaw livell illi l-istati membri jista' jkollhom livell oli ta' ambizjoni fuq dak li nistaw niddeċidu. Ma nistawx niddeċidu fuq ħaġa jekk nofs eh, eh, l-istati membri mu miex interessati u mu miex eh, se implementaw. Pero jina irrit nebat senjal illi il-level ta' ambizjoni f'dan il-komitat huwa għoli ħafna biex bekk irridu aħna nafu li il-proposti tagħna rridu niverifikawhom kontra realtà u rridu nimxu pass pass. U aħna miex ħaġa verament li rridu namlu, aħna rridu niddu ħafna passi u qoddim mux wieħed wieħed eh, meta niġu għal karċinoġeni, pero għandu għanna bżon ta' appoċ u livell ta' ambizjoni biex jipermettilna naħdmu bliktar mod ambizjuż possibli. Issa il-fatti kolla li ġew prezentati l-inna il-lum hawnhekk fuq il-karċinoġeni fuq il-karċinoġeni fuq il-post ta' xogħol. Dawn huma kollha fatti importanti. Però fl-istess ħin inħoss illi il-ħidma tagħna biex namlu progress se tkun influenzata naturalment hawnhekk hawn konflitt ta' interessi. Hemm fatturi anki ekonomiċi. Allora hemm konflitt bejn l-impjegati u anki il-sidin tal-negozji u hemm differenzi kbar anki minn stat membru għall ieħor Hemm stati membri illi laħqu livell oli ħafna fu il-ġestjoni tal karċinoġeni fuq il-posta xogħol u fis-soċjetà waqt li stati membri oħrajn qegħdin dim ħafna. U dan dan din hija ħaġa importanti ħafna għalina fil-Parlament Ewropew u anki ftin komitat tagħna aħna rridu niżguraw illi se permettu il dawk li qegħdin jagħmlu sforzi biex jilħu l-livell Eh, ta' ambizjoni li għanna eh, f'ċerti stati membri biex jilħu l-oħrajn. Però nishtiq nerżan nirrepeti li din hija kwistjoni li tirigwardana l-koll mod differenti mill-kwistjonijiet oħrajn għax dan huwa interess ġenerali għax hija ħaġa personali għal kull wieħed minna di. U allura nixtieq nirringrazzjakom ta' kif tal-kontribuzzjoni ta ta'kom. Għawnek xie affarijiet li għattu u ġodda, affarijiet oħra li semmejtu e, e, kienet raġuni li għalija aħna għedinaw il-lum u sen komplu naħdmu b'kuntat rib ma'kom biex nizguraw li kon li rizultatu u kol tana jkun ambizjuż. Nishti najt ħaġa illi ħafna membri tal-komitat saħqu, ċoħe il-perspettiva tal-ġeneru, ta' sess, illi intkom semmejtu anki fl-introduzzjoni. Dina kienet uh, eh, pjuttost invizibli f'ċerti partijiet tal-ħidma tana u importanti li din tiġi inkluża fil-proposti li aħna se nagħmlu fil-futur. Din hija ħaġa importanti. Grazzi ħafna, grazzi għal-ħidma tagħkom. Grazie la dussa Shadow Reporters għanna Le claude l-ewel, kieġbaħ. President, petit remarque, demande. Grazie, President. Commenti, osra Anna tecnologia olja u fortunatament jiena ma narax ħafna mill-bot u nishtiq ikolli kopja ta' slides għax insib li dawn slides huma interessanti ħafna. Issa ġe semmejna s-saħħa u l-ispiża. Però nishtiq li kolli xiftit iktar informazzjoni fuq x'dejta għanna ninkludu biex noħorġu bil-konklużjoni bil tagħna. L-istess dawn huma l-istess ċifri li użaw il-kumpaniji ta' assikurazzjoni u kien hemm anki tkellem fuq il fat illi il-kanċer jiżviluppa wara illi il-persuni kunu irtiraw mill-xol. Anki din hija ħaġa li rridu nżommu għaf moħna. Ah, kien hemm inqal illi anki eh, eh, eh, il-kanzer mhux biss joħorġu fil- produzzjoni imma anki fis-settur tas servizzi u mhux biss fis-sostanzi puri, imma anki minn ħafna fl-imkien għamilna studju fuq il-persuni eh, illi jaħdmu fil eh, fitnidif eh, u ċerti kombinazzjonijiet ta' ki ta' sustanzi kimiċi jistaw jiwaslu għal situazzjonijiet periklu u semmejna u koll il-settur tal-parrukkiera issa għanna anki ftejim ta' kwalità olja fil-settur tal-parrokkieri u il-Kummissjoni hija aktar pożittiva mill-modi. Nixtieq ukoll eh, eh, nara eh, x'qed jiġri u bil-valuri differenti fi stati membri differenti, l hawnhekk hija kwestjoni ta' kompetizzjoni, ħaġa problematika. Imma jekk ħaġa hija vera f'post wieħed għax m'għandix tkun vera f'post ieħor. Jiena bħala konklużjoni jiena nappoġġa l rapporter nħoss li dan huwa l-aħjar mod biex naħdmu fil-kumitat tagħna, għandna għandu jkollna ambizzjonijiet li tarolin possibli għas-saħħa tal-ħaddiema, però fl-istess ħin għandna nkunu realistiċi. Ehm, specialment fuq dak li għandu xaqsam mal-fattibilità. ħaġa tajba li nifissaw għanijiet li nafu li eh, għandhom jiġu eh, evitati eh, kien ċifra ta' mittelf incidenti ta' traffiku fl-Europa jekk inħarsu lejn il-ċifri ta' flus illi qed jiġu vestitu biex inwaqfu il- l-inċidenti ta' traffiku għana nofqu l-istess, l-inqas l-istess ċifra anki f'dan il-kas tana unek. Għana dawn il-valuri limiti, eh, Iva, però ridu anki nikonsidraw il-prevenzjoni u il-fat li ridu nqajmu l-kuxenzi tal-persuni u rridu nidu l-ispirazzjoni minn dak li ġri flefsi għalix emmek aħna għanna aħna aċċettajna b'mod ġenerali l-aħjar prassi illi hija marufa minn dawk illi jaħdmu fil-kamp. U eh, jekk ikonna strumenti biex jkunu jistgħu jgwidawna tkun ħaġa importanti anki biex innaqsu il-numru ta' kanser marbutin mal-maxol. Eh, iva Klot, għandek raġuni li ċarzu ma daqsxejn zar un forsi ma tistax tarrom mill-bot, iżda tista' sibhom ukoll fil-links fid-dossier ġifieri mbagħad forsi tkun tista' tarhom wara, forsi ma mhux waqt id-diskussjoni, skużani. Anna li l-xatt jgħid jitkellem is-surħat? l għanna l-kollega li ħad titkellem qabel. Grazzi, sta nitkellem sem ir-rapporter, Sinjora McIntyre. Grazzi li kulħadd tal kontribuzzjonijiet għaliex fil-tentativ biex noħolqu biftejn tajjeb u importanti li nisimaw eh, spektrum ta' opinjonijiet u nevitaw anki riżultati li ma ridux. Mod ġenerali aħna nappoġġaw il-żida fil-lista ta' karċinoġeni tal-2004, il-prevenzjoni tal kanser fuq xolja eh, għandha tkun priorità tagħna u interess tal- eh, ta' negozji kollha il-limiti vinkolanti ta' esposizjoni fl-Unjoni Ewropea tista' tgħin l-industrija u l-protezzjoni ta' saħħa u sikurezza għall-impjegati fl-Unjoni Ewropea kollha. Jien naħseb li dan huwa proċess li għandu jkun ibbażat fuq il-arfin xjentifiku u fuq il-fattibilità teknika u fuq il-arfin xjentifiku l-iktar reċenti u għandu u inkludi l-impatt soċio-ekonomiku. Għanna nevitaw illi kunem targets eh, numeriċi eh, għax jista' jwaslu għal konsegwenzi fuq dak li għandu xaqsam mal abilità tagħna u tkabbiru anke għall-impjiegi. Jiena nista' anki eh, naċċetta il revizjoni tal-annessi, però ma nixtiex li jiġu revizjonati anki l-artikoli ta' din id-direttiva. Jiena lesta naħdem ma' rapporters u ma' shadows fi xhur li ġejjin u fi ġemat li ġejjin. Grazie ħafna. Issa Renate Weber Alde, għaw xaħat iħor li li jitkellem għal Alde, le mela nistaw naddu għal ħodor. Karimadelli miex għaw laqas eh, maħat li għet jitkellem imħabba eh, floka, allora li FDD, allora li NF issa, Milan. Grazie, President. Grazie, ħafna l-esperti anki li ġew hawnhekk dal-għodu biex jagħtuna l-arfin tagħhom tekniku. Jiena eh, bħala rapporter tal-Envi inħossi li dak li smajt dal-għodu kien importanti ħafna eh, nisma daw il-prezentazzjonijiet u dibattitu. Naħseb jien illi l-analizi beneficju, spiża beneficju hija diffiċli u rrit ikonna approċċ iktar faċli għax eh, irridu naraw x'inhu ma l-ispejjeż, l-ispejjeż eh, għan negozji edin iwaqfu il-miżuri ta' prevenzjoni u dana għana eh, l-interess tagħna huwa propju dan intejbu il-prevenzjoni u niprevjenu niprevedu eh, din il-prassi u rridu anke nitkellmu fuq il-kwestjoni tal-fatti li ħafna drabi sintomi jaslu iktar tard. Mm, Naturalment l-spiża eh, se jkollu impatt fuq il-livelli ta' impik u anke fuq il-investimenti tkellimna fuq il-makinarju annwali, il-spiża tista' tkun għolja ħafna l-kumpanji u jistaw naqsu l-kompetitività, pero eh, fejnem il-persuni affettuati, anki l-familja tiġi affettuata u dana eh, ħafna drabi jiġri għal persuni għan nisa li eh, kellhom espożizzjoni mħabba il-sustanzi kimiċi fil-atnaddif. Uh, u dan għandu effett fuq il-familja kollha mbagħad hemm effett fuq il-politika tal-welfare u eh, pat kbir fuq l-impjegati individwali rridu ninkludu dawn aspetti kollha u jiena ma nixtieqx illi din tiġi analizzata sempliċement bħala eh, eh, benefiċi u spiża u benefiċ, cost benefit fi żmien il-qasir u fi żmien it-twil. Jiena smajt dak li għattu fuq il-test attuali u fuq l-idea li nżommuħ għalix nistaw nisemplifikaw u naprovaw aktar malajr. Jena ma nafxek nistaw ninkludu anki si elementi tal- prevenzjoni eh, forsi fuq il sustanzi u anki fuq il thresholds dan huwa approċċ eh, ulterjuri nistgħu nikkonsidraw. Grazzi ħafna. l għalnet nishtiq nixtieq nirringrazzja l-esperti kolla illi E, e, tkellmu fuq l-informazzjonijiet importanti li tawna u fl-opinjoni tiegħi meta nħarsu lejn il-trasporti fuq il-staġunar tal- stazzjonar tal-ħaddiema u u meta nħarsu lejn kanċeroġeni u mutaġeni fil-posta xogħol, aħna fuq dan irridu nitkellmu kollha bleħen wieħed fl-opinjoni tiegħi. Il-fatt illi eh, il-kanċer eh, jitwilet fuq il-posta xogħol ma nistax noqodun nikkalkolaw l-ispiża eh, ta prevenzjoni, ta' innovazzjoni, ta' l-investiment, għax li ħaġa importanti għonek hija s-saħħa u l-ħajja ta' ċittadini dan huwa kapital li mandux valur jiena ħdim tal-ħafna snin bħala tabib u rajt ħafna każijiet ta' kanser u naf eh, x'tip xtib ta' problemi joħloq. Barra minnek bħala tabib nistanajt li Eh, il-wieħed jimrat bil-kanser miex eh, sentenza tal-mewt, wieħed jistan kifiq minna, però u importanti dan li nżidu informazzjoni. L-għadu principali tal-kanser hija il-prevenzjoni. U għal din ir-raġuni nibża wis illi anki jekk fil-pajjiżi differenti hemm dispożizzjonijiet differenti mhux kollha E, dawn qed jiġu implementati. 102.000 persuna li mutu bil-kanser għal raġunijiet e, professjonali fis-sena. Eh, e nħarsu lejn il bappa tal-Europa, issa qed tisparixxi belt ta' 100.000 persuna kull sena, din problema kbira ħafna. Eh, il-pozizjoni tal rappresentanta sindakat tal-trade unions Ewropej. Eh, oġbitni ħafna, ma rridux nitkellmu fuq il-kosti u l benefiċi rridu nżommu f'moħħna l-fatt li hawnhekk qed nitkellmu fuq is-saħħa u fuq il-ħajja eh, tal-ħaddiema, għax inkella allura għandna bżonn niddefendu l-valuri tal-Ewropa f'dan il-każ. U nixtieq anki nżid ħaġa oħra koza li bezzana, il-nisa li natfu u il-parrukiera u ma esposti fuq il posta xol u ma nistawx nimmaginaw kem qed jiġu esposti anki il-ħaddiema eh, ta' ta' negozji li produċu il-mobli fċerti pajizi laqas qed jiġu rispettati n-normi, laqas hemm reġistru ċentrali tal, eh, ta, ta informazzjoni fuq mm, din it-teddida u għal din raġuni jiena nħoss illi fuq din kwistjoni għandna inkunu deċiżi il-limiti ta' esposizjoni għandhom jiġu eh, introdotti urġentement fl-Europa u naturalment ridu jimbat jiġu rispettati u implementati forsi eh, fċerti pajizi huma rispettati, però hemm bżonn ikun hemm verifika biex niggarantixxu illi l thresholds qed jiġu rispettati. Għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq il-ħajja u s-saħħa tal-ħaddiema eh, li hija eh, l-iktar ħaġa prezzjuża li għandna u ma nistgħux niddiskutu fuq il-spiża fuq il-kostu benefiċċji. Reintke. Eh, and I would like to excuse. Grazzi tassaw, nishtiq niskuza ruħi mal-kollega Karma Deli Hox for sfortat ma nistax eh, tattendi illum imma sar nipprova inressa il-punti l-importanti tagħha. Aħna għalina importanti ħafna li jkun hemm ċaqliq fuq dan is-suġġett ilna nistennew proposti f'dan il-qasam għal ħafna żmien u l-Unjoni Ewropea qed taqdi rwol importanti ħafna fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Din hija problema kbira il-karċinoġeni li qed jaffettwaw il-miljuni tan-nies. Aħna nixtiequ iva li nagħmlu progress f'dan il-qasam. Issa, fejn nixtiequ naraw li jkun hemm bidliet u fejn nixtiequ naraw titjib, aħna nixtiequ li nwessaw il-kam ta' applikazzjoni biex ninkludu sustanzi li huma ta' dannu għal riproduzzjoni. Diġa semma dan. U sarrenes u emendi biex dawn is-sustanzi jiġu inklużi jekk huwa possibbli. Nixtiequ in inbaxxu il-limiti eh, il-limiti li ġew stabiliti għaliex f'ċertu stati membri dan huwa diġà possibbli li jiġu segwiti limiti iktar stretti. U għalhekk dan għandna narawh bħala prassi tajba ħafna u din għandna nestendwa għal bqija tal-Ewropa biex ikollna l-aħjar protezzjoni ehm, għal ħaddiema fl-Unjoni Ewropea. U l-aħħar punt fuq is-servizzi settur ta' servizzi dawn ukoll għandhom jiġu inklużi għaliex ħafna nisa qed jaħdmu f'dan is-settur u dawn qegħdin eh, jaffaċċjaw dawn it-tip ta' riski għas-saħħa. Dan għalhekk huwa punt ieħor importanti ħafna għalina. Fisem il-kollega Karim Dallija aħna eh, nixtiequ li konna iktar dibattiti eh, interessanti biex immexxu l-qafajt il-qoddim. Grazzi l-Onorevoli Frontulis. Grazzi tassew, Sur President. Għetniħu gost illi ġi organizzat dan id-dibattitu naqbel ma dak kollu illi intqal. Hemm bżonn illi intaffu l-esponiment għal dawn is-sostanzi karċinoġeni. Dan huwa partikolari importanti għal dawk is-sustanzi li huma l-iktar tossiċi. Hemm bżonn ukoll kampanja ta' miżuri ta' protezzjoni għal ħaddiema ħafna drabi dawn ma jkunux jafu ma stess u lanqas jagħtu ħafna kas għaliex eh, jgħidu le da mhux ser jiġri li imbagħad jintlaqtu minn dan il-mart. Il-kanċer relatat mal-posta xogħol ħafna drabi ikollu effetti barra mill-ħajja professjonali u kol tajjeb li jinsemmuhom dawn affarijiet Għawnek għet nitkelmu eh, dwar il-ħajja umana u mux fuq l-ispejs u l-benefiċi għal negozji ma nix unpoġġu prezz fuq il-ħajja tal-bnidem. Mela, issa ser nitkellem jiena pala eh, kellim u kol, mela nixti namel tlet punti. Għabri ma nagħti il-mikrofonu lill-Kummissjoni, hemm eh, xi żewġ affarijiet li forsi l-Kummissjoni tixtieq tikkummenta fuqhom. Um jew forsi punti li għandhom jikkonsidraw fir-reviżjoni ta' din id-direttiva. Sfortunatament m'għandniex database konkreta u din hija ħasra. Hemm reġistru nazzjonali li tiġi stablit fil-Ġermanja imma għadu mhux qed jaħdem u kollinajt illi tajjeb li kieku ikonna dan it-tip ta' reġistru fuq livell Ewropew biex nkunu nistgħu nanalizzaw il-kawżi aħjar, it-tobba, l-onkoloġisti jgħidu illi fi 80 tal-każijiet ma jkunux ċerti mill-prognozi u ma jkunux ċerti mill-kawża. Għalek, miex daqsek ċara, għattobba miexti u 80% tal-kawza tal-kanċer ma tkunx marufa. Ma nafux eżatt kemm persuni tiġu affettati maħabba l-post ta' xogħol. Jiena għandi kuntat f'din l-industrija, ħdimt din l-industrija, u naf illi hemm affarijiet li suppost jagħmlu l-ħaddiema bħal pereżempju protezzjoni għas-smieħ u taħriġ għas-sigurtà Iżda dawn ma jikkonsidrawx din l-azzjoni eh, preventiva, hemm bżonn li namlu iktar kampanji u namlu obbligatorja li wieħed juża dan din l-odda ta' sigurtà. Ma jimpurtax jekk xi ħaġa kull jew mhix kull, iridu għaxorta xorta tkun obbligatorja iżda eh, qed jipperikolaw ħafna iktar meta ma jsegwux dan l-istruzzjonijiet Imbagħad fuq nota personali mill-esperjenza tiegħu tabib l avukat ukoll għalilna illi ħafna drabi jekk inti jkollok diagnosi kmieni dan jgħin imma kultant huwa impossibbli li wieħed identifika il-kanċer daqshekk kmini u hemm ħafna diskrepanza fl-Ewropa bejn il dijanjosi li jissir kmini u u l-fejqan, aktar ma dan jiġi identifikat kmini, aktar nkunu nistaw nikkoordinaw bejnietna u nħallu impatt fuq din il-problema serja. Issa, Naħseb li ma fadalx mistoqsijiet, eh, forsi il-Kummissjoni tintervjeni. Il-Kummissjoni Teresa Mutinjo tista' tikkummenta jekk jogħġbok. Thank you, Chair, and um, I would like also to thank for the, the presentation made that informed. Grazie tassew Eh, Sur President tal-li qed informana fuq dan is-suġġett daqstant importanti, dan huwa suġġett importanti ħafna għall-Kummissjoni. Fuq il-proposta li resqet il-Kummissjoni f'Mejju hija waħda pjuttost ambizzjuża għaliex aħna nħossu li qed nagħmlu pass importanti il qoddim biex intejbu il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema Aħna kontenti illi din il-proposta intlaqat imma sempliciment nixtieq nenfasizza illi din il-proposta ġiet adottata wara eh, konsultazzjoni estensiva ta' entitajiet xjentifiċi Għalhekk dan huwa bbażat fuq evalwazzjoni xjentifika u anke l-kumitat ta' tliet partijiet fuq il-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri aħna bbażajna rwieħna fuq evidenza xjentifika u fuq il-riċerka li saret mill-IOM fejn evalwajna eh, l-fattibilità teknika. Bekk il-Kommissjoni tkun tista' tejn eh, biex tistabilixi il-valuri proposti hawnhekk. Nixtieq infakkarkom illi l-OELs vinkolanti huma għodda importanti ħafna li ser jgħinu lil min ħaddem u lil dawk li nfurzaw dawn il-miżuri biex japplikaw b'mod effettiv il-miżuri kollha ta' prevenzjoni u ta' protezzjoni biex aħna nkunu nistaw niproteġu lil ħaddima bl-aħjar mod possibbli. Nixtieq ukoll nisħaq illi prinċipji l-oħra u regoli tad direttiva wkoll qed ikomplu japplikaw. Mhux biss it-tnaqqis ta' l-esponiment eh, fuq livell minimu possibbli. Nati jissa l-mikrofon lill kollega tiegħi forsi jixtieq jikkommenta fiktar dettal dwar il-punti li tqajmu l-lum. Imbat, immulura għal-mistoqsijiet li s-nista president Thank you, Teresa, and uh, good morning. Grazzi ta' sew Teresa, dwar tajba li kulħadd, grazzi tal-li tadintuna hawnhekk dan huwa punt importanti ħafna lija. Wieħed mill-punti li t-nikommenta eh, fuqhom l-aspett tekniku huwa it-tfassi ġenerali ta' din id-direttiva tal-karċinoġeni tal-karċinoġeni hawnhekk. Eh, hawnhekk qed titkellmu fuq dawn il-valuri limiti, imma id-direttiva ma titkellimx biss dwar dawn il-karċinoġeni li huma nniżla fl-annes. Din dan jirrifletti kemm hija kwistjoni serja. Din id-direttiva tistabilixxi limiti vinkolanti pal dawk li hemm ma jinkludi wkoll dan il-punt importanti ħafna li tiġi elimina, jiġi eliminat l-esponiment fejn hu possibbli. Jiġifieri dawn ikunu eh, maluqa b'xi mod jew inkella l-esponiment jiġi esklus kompletament. Jiġifieri m'għandux jasam jekk ikun xim mniżel frannes jew le dan huwa standard stret ħafna. U raġuni hija minħabba illi ħafna karċinoġeni u ma ekkim sejħa non threshold, ġifiri mem lebda livell sikur biex wieħed ikun espost għal dawn elementi. Dan huwa importanti u xtaqt insemmih għax id-direttiva innifisa hija waħda ambizzjuża. Iżda, dan il-modell huwa immirat għal kimiċi li huma non threshold u sissa aħna dan ma suġġerajniex li applika koll għal sustanzi reprotox għaliex dawn is-tip ta' sustanzi għandhom threshold, iġifieri l-modell attwali mhuwiex infassal biex japplika għal dawn it-tip ta' sustanzi u tajjeb li din il-ħaġa eh, tikkonsidrawha bħala kumitat meta tippreżentaw l-abbozz rapport tagħkom. Issa, il-limitiet indikattivi dawn kultant narawhom bħala miżuri mhux daqsant eh, f'saħħithom. Il-Kummissjoni ma taqbilx dawn il-valuri tal-limiti indikattivi hekk kif stabil taħt direttiva tal-aġenti kemiċi, xorta waħda jistabilixxu il-limiti eh, vinkolanti u kwalunkwe żieda tiġi ġustifikata. U għalhekk inħossu li hija xi ħaġa f'saħħitha biżejjed. Fuq il-komposti tal-kromju sitta, punt importanti ħafna fost it-tle tax il-karċinogenu f'din il-proposta il-krom. Sitta huwa l-uniku wieħed skont evalwazzjoni tagħna illi il-valuri illi aħna qed nipproponu diġà huma aħj huma ola mill-benefiċċji. Dan huwa karċinogenu importanti ħafna fuq il-post tax-xogħol għalhekk diġa aħna qed nagħmlu iktar spejjeż milli qed benefikaw. U dan juri kemm il-Kummissjoni hija lesta li tressa proposta f'saħħitha ser nieqaf hawnhekk u nirringrazzja l-Kumitat tal itani l-mikrofonu. Jekk tippermettuli nista' san wieġeb il-mistoqsijiet li ressaqtu intom. Iva, hemm bżonn ta' data li ntejbuha fuq livell Ewropew. Għal din ir-raġuni s-servizzi tal-Kummissjoni għamlet outsourcing ta' studio estern biex tevalwa il-fattibilta u kemm huwa prattiku li wieħed joħloq database għal kemm wieħed ikun espost għal dawn il-kemiċi perikolużi. Aħna nsejħulu studio ħaż kemm illi bħalissa qed jiġi konkluż. Apparti minn hekk naqblu bisħieħ illi hemm bżonn li inqajmu iktar kuxjenza billi nieħdu iktar miżuri f'dan il-qasam. U f'dan ir-rigward importanti ħafna illi namlu referenza għal kampanja li jmiss tal-Aġenzija Ewropea. Il-kampanja Ewropea li se tkun dedikata għal suġġett tal-sustanzi perikolużi. U naħseb li huwa importanti ħafna li nindirizzaw kustjonijiet partikolari ta' l-esperiment għal aġenti eh, karċinoġeniċi u mod partikolari għazzazax u grupp vulnerabli ta' ħaddiema li jkunu esposti għal dawn l-sustanzi. Issa il-mistoqsija dwar disponibilità ta' data. Nixti insemmi survey illi ser tagħmel l-Aġenzija ta' Bilbaw fuq l-esponibili nafu eh, l-esponiment għal dawn il-sustanzi perikruzi, Dan ser jagħtina data relevanti ħafna. Iva, aħna naqblu wkoll illi hemm diskrepanza kbira bħalissa fuq il-kriterja ta' diagnosi fl-istati membri. Aħna nixtiequ nixbdulkom l-attenzjoni għal rapport importanti ħafna illi ħarġet il-Kommissjoni ftit ta' snin ilu, jiġifieri il-notifika, il-notis ta' informazzjoni għal dawn is-sustanzi li sertejn biex nifmu aħjar dan il-mart differenti relatat marbut ma' xogħol Bħalissa, is-servizzi tal-Kommissjoni qegħdin jagħmlu ħafna sforzi sabiex ikun hemm statistika Ewropea fuq dan il-mart. Aħna qed insejħu l-proġett EOTS u flimkien mal-Eurostat ser jimbedda proġett pilota fuq lista ta' mart marbut max-xogħol li se jkollu l-istess kriterja ta', dian, ta diagnostika fil-maġġoranza ta' l-istati membri. Dawn huma azzjonijiet li qed nieħdu sabiex intejbu is-sitwazzjoni li teżisti bħalissa. Grazzi tassew. Grazzi tassew l-esperti. L-daqsis l-Komissjoni nduru s-salin l-esperti. Forsi nżommu l-ordni li bija minn tul prezentazzjoni biex twidwur mistoqsijiet. Imma,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 Um, Ħadgos nisma dawn l-opinjonijiet differenti, naħseb li huwa interessanti ħafna wkoll li nisimgħu minn perspettiva tal-pazjenti. Naqbel li id-dokument tal-Kummissjoni mhux neċessarjament jindirizza dan l-aspett u l-impatt fuq il-familji pereżempju. eżempju diffiċli waħna, diffiċli ħafna li tkejjel dawn dan l-effett. U hemm figuri wisa ħafna li aħna użajna fil-studju tagħna, iżda l ispiża li imħazza mis soċjetà hija kbira ħafna. Jekk aħna ser ngħixu ħajja itwal, xorta waħda se jkun hemm iktar kanċer u iktar kanċer marbut max-xogħol, nixtieq għalhekk illi nkomplu naħdmu fuq dan l-sforz li bdejna u niltaqgħu anke mal-ħaddiema biex naraw kif dawn jistgħu jibqgħu anke jaħdmu. Għalhekk għana naraw kif nistgħu ninvolvu lil dawk li eh, kellhom kanċer biex ikomplu jaħdmu sal-irta tal-irtirar li hija qed li tkompli dejjem tiżdid madwar l-Ewropa. Grazzi, tassaw. Eh, Signora Schneider, t-tweġibit taħħa. Mela dak li semmejt jiena fuq l-attivitajt ta' jew fuq il karċinogeni u l-prevenzjoni ta' riskju eh, għal dawn elementi. Aħna semmejna wkoll studju li qed nagħmlu fuq il-fatt li wieħed jerġa' lura għax-xogħol minħaddi ma jkunu affettwati mill-kanċer. Għanna case studies f'intraprizi biex naraw x'inhuma il- il-problemi għedin intervistaw u koll il-dawk li jużaw din l-iskema biex jimarru l-għura fil-post ta' xogħol u meta kienu affettwati mill kanċer u nixtieq li jkollna iktar dettalji dwar l-ostakli eżistenti. Waħda mill liba prijoritajiet tagħna hija il-prevenzjoni tar-riskju mill-karċinoġeni u wieħed mill-gruppi ta' priorità huma il-ħaddiema żgħażagħ. Għalhekk dawn affarijiet se nindirizzawhom ukoll f'attivitajiet tagħna fil-futur. Għal-servej tagħna nittamaw li jkollna riżultat pożittiv għall-istudju ta' fattibilta' madwar l ewropa jew tanqas numru ta' stati membri biex anke ikonna stampa iktar ċara tal-ammont ta' ħaddiema li jkunu esposti. Unħarsu wkoll in kwistjonijiet ta' ġeneru. Aħna għandna wkoll numru ta' studji fuq il-fatt li n-nisa jkunu esposti għal dawn il-karċinoġeni li uħut minnom qed niddiskutuhom bħal diesel exhaust per eżempju. Dan ukoll huwa relevanti ħafna għal nisa li suqu u għal nisa li suqu biex imorru għax-xogħol. Dan huwa din il-sustanza li ikomplu dejjem jiġu esposti għalija. Grazzi Tawni Muso jekk jogħġbok, grazzi jiena nixtieq nikkommenta fuq tliet punti. Għalfejn għanna bżon mira ċara ta' ħamsin karċinoġenu sal-2020. Dan huwa l-impenn li tieħed mill-Kummissarju Tyson dan huwa importanti għax permezz ta' dawn il-50 l-iktar karċinoġenu importanti nistgħu nkopru 80% tal isponiment fuq il-post tax-xogħol. Għalhekk għandna dawn il-50 element Importanti u koll li fost dawn il-karċinoġeni ta' priorità ninkludu dawk li huma importanti għal ħaddiema nisa. Il-kwistjoni tal-ġeneru hija importanti ħafna għaliex il-mart marbut ma' xogħol għan nisa wkoll dan huwa inviżibbli. Għalfejn hemm bżonn ta' valuri ta' limitu aktar stritti. Raġuni hija waħda sempliċi, jekk huwa fattibli f'pajjiż wieħed, mela jista' jsir f'pajjiżi oħra wkoll. Din hija xi ħaġa li faċli wieħed jifhimha. U apparti minn hekk, nixtieq nitkellem dwar l-estensjoni għal sustanzi reprotox u ma naqbilx mal-kollega tal kummissjoni Għal ħafna sustanzi reprotox maħniex ċerti jekk hemmx limitu massimu. Ser l-eżempju tal-bisfenol A u diftalex dawn huma kollha reprotox imma nafu u koll li dawn is-sustanti, sustanzi huma endocrine disruptors u koll li għalijom manniex limiti massimi. Iġifiri, jekk ninkludu il-reprotox fil-direttiva tal karċinogeni ifisser illi ser nkunu qegħdin intejbu il-protezzjoni anke tal dawn l-endocrine disruptors. U nixtieq infakkar illi il reprotox diġa diġà ġew inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva dwar il karċinogeni fuq livell nazzjonali minn numru ta' pajjiżi madwar l-Ewropa u għanna u koll studju ta' impatt minnaħa tal komissjoni li juri li kienem benefiċi bħal per eżempju fi Franza jew fil-Ġermanja, mill-fatt illi dawn ir-reprotox ġew inklużi fid-direttiva tal-karċinoġeni fuq livell nazzjonali. Naħseb għalhekk li dan huwa importanti ħafna li dawn ir-reprotox jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni għax ser ikompli itejjeb il-protezzjoni tal-ħaddiema. Rebecca Smith. Thank you. So Grazzi ħafna Iva, jilina l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid illi aħna naqblu mal-Kummissjoni li meta tippreżenta dan il-pakkett kollu ta' miżuri fl-ewwel stadju t-tieni stadju naħsbu illi naħseb dejjem nistgħu ngħidu li dan huwa din hija proposta ambizzjuża ħafna. U l valuri limitu ikunu miftema bejn il-msiba soċjali u anka u l-Istati membri u aħna ma nistgħux ninsew ukoll dispożizzjonijiet l-oħrajn li huwa importanti ħafna fil-direttiva. Aħna rridu nipproteġu aħjar l ħaddiema mill-kuntatt mal-elementi li so jikkawġaw il-kanċer fuq il posta tax-xogħol, iżda rridu nkunu realistiċi ħafna fuq il-lat prattiku aħna minnaħata Business Europe naturalment nappoġġaw dawn il-limiti massimi Eh, vinkolanti di mhix xi ħaġa li aħna qed niddebutaw is-siwi tagħha, iżda jekk aħna nixtiequ illi vera l-ħaddiema jkunu protetti milli jkunu esposti għal dawn l-elementi li jistgħu jikkawżaw il-kanċer, dan jista' jkun possibbli biss jekk nimplementaw dan kollu. Għalhekk huwa importanti li nikkonsidraw il-lat prattiku wkoll. Grazzi ħafna. Issa għanna l-Marita u l-skok li tista titkellem sabiex intemmu dan il-punt fuq l-agenda kjoġbok. Grazzi ħafna għal din id-diskussjoni interessanti. Grazzi wkoll ta' dawn il-fatti interessanti li prezentajtulna. U hekk kif qed meta bdejna bid-diskussjoni jiena naħseb illi din id-diskussjoni aħna mhux biss konvinti mill-perspettiva politika, iżda għandna esperjenzi personali kollha kemm aħna. U din raġuni nirġixxu mod ieħor fuq dan is-suġġett tal sustanzi jistgħu jkawżaw il-kanċer. Aħna lesti li nużaw u nagħmlu mill-aħjar biex nimplementaw u nanizzaw il-proposta tal-Kummissjoni ħladna kemm dejna bl-analiżi u għadna kemm għedna nishtiw li nilqu riżultat tajjeb b'saħħtu u li jista' jintuża u li jkollu impatt fuq il-ħajja ta' kuljum tal-ħaddiema f'kull stat membru. Aħna nafu illi naturalment din tista' tinferx ukoll maħniex qegħdin fl-istess punt tluq u kullimkien, iżda l-ambizzjoni tagħna hija li aħna rridu naraw li dan huwa proġett ambizzjuż ħafna, direttiva ambizzjuża u li aħna nixtiequ li konna l-ambizzjoni illi niggarantixxu li mhux biss qegħdin nitkellmu fuq erba' stati membri illi qegħdin jimplementaw din id-direttiva, iżda aħna xtaqna illi nilħu xi ħaġa għal kull stat membru fl-Unjoni Ewropea. Di mhix se tkun eh, da mhux se jkun il-każ mill-ewwel ġurnata iżda d-direttiva m'għandix ixxekkelna illi nkunu u twaqqafna billi nkunu ambizzjużi f'dan il-qasam u għandha tkopri wkoll kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel f'kull parti ta' sotta xor fl-Ewropa. Ringrazzjakom u żguri li ħajkonna l-opportunità illi nibqgħu f'kuntatt matul dawn ix-xhur li ġejjin ħalli nżgħu niksbu riżultat sodisfaċenti fuq din. Grazzi ħafna Marita l-ewwel abbozz ħajkun fil-nifutaw fuq fil-29 ta' novembru, għanzi l ewwel diskussjoni għandkom sa' 15 ta' deċembru sabiex tibatu l-emendi u mbagħad f'jannar fil-25-26 aħna nkunu ħanivvutaw fuq l-emendi mbagħad fi frar 28 eh, u 27 ta' frar nkun nistgħu nivvutaw eh, b'mod ħari nadottaw nittamaw. Aħna naħsbu li bdejna bi proċedura ta' ħidma importanti ħafna u naħna verament eh, kuntenti bil-fatt li ntuqsamtu l-esperienza ta' kommana. Issa naddu għal punt fuq l-aġenda numru 15. Jiġifieri il program ta' appoġġ għal riforma strutturali għal periodu ta' bejn is-sena 2017-2020. Għandna is-sur Sugar li ħajtkellem. Grazzi ħafna, ħajtkellem bl-Ingliż u nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha u rapport xogħol rapporters li resqu l-emendi. Kellna kważi 300 l-emenda li kienu qegħdin jirriflettu fuq kemm huwa importanti e, e, dan it-tħassib li għandhom il-membri ta' dan il-kumitat dwar il-proġett. Aħna naħsbu illi apparti l-emendi u koll e, u fl-emendi kien hemm ċertu pass lura li tittieħed minħabba illi dan il-programm hija t'ikun interpretat bħala wieħed mill odda li ħajimponi politika fuq l-istati membri ma nasibx illi dan huwa veru minħabba illi fil-fema tiegħi l-SRSP mhuwiex ħa ikun xi ħaġa ġdida dwar l-obbligi li għandhom l-istati membri skont it-trattat meħabba li għanna diġa ċertu reglu fuq disciplina budġetarja u anka għanna regoli fuq il-politika ekonomika u l-anijiet tal-Unjoni. L-anijiet ta' dan il-programm ma jmurrux kontra laqas dak li pajizi għandhom jagħmlu ċittadini tagħhom ġifieri li noħol u ambjent ekonomiku b'saħħtu li jista' jipprovti tkabbir ekonomiku xogħol Tmexxija effiċenti proċeduri amministrattivi tajbin, kura tas saħħa diċenti, sistema edukattiva, protezzjoni soċjali, ecc. U f'dan il-kuntest l-SRSP jista' jkun strument addizzjonali illi kollom eh, għad-dispożizzjoni tagħhom l-Istati Membri sabiex u dawn l-anijiet l-Istati Membri ħalli nerbu l-problem li għadin nħabtu wiċna magħhom. Jiena nemmen illi ħafna minn dawn l-emendi ħajkunu jistgħu jgħinuna niżguraw li dan l-istrument ikun jista' jagħti iktar ownership lill istati Membri l-partijiet interessati u li l-proċedura ssir iktar trasparenti u tindirizza aħjar l tħassib soċjali. Jiena tama illi il-gvernijiet ikun jistgħu jiżaw dan l-istrumenti mhux meta nibdew inħossu li ġejja kriżi iżda minn qabel ħalli nipprevenjuha kriżi bħal di. Issa fuq eh, l-ownership, il-gvernijiet ta' stati membri għandhom jassumu responsabilità siħa l-azzjonijiet tagħhom dan ifisser ukoll illi għandhom iżommu wkoll ownership sieħa tal-riformi. U irrid ikollna wkoll ċertu E, ftejn fuq il-prioritajiet tar-riforma sakemm ma jkunu implementati u f'dan is-sens jiena kont kuntent li rajt li ħafna mill-emendi kienu edin jindikaw din it-tip ta' direzzjoni u illi fil-fat fil-proċedura tal-definizzjoni tal-prioritajiet tal-riforma bejn l-Stati membri l-Kummissjoni aħna rridu naraw li ż-żewġ partijiet rridu jitqisu bħala imsieħba fuq l-istess livell u anka il-ftejjem ta' assistenza teknika għandu jkun appoġġat miż-żewġ partijiet. Jiena kont kontent li rajtu koll il gruppi politiċi dwar dan il-punt tal-ownership ħadmu ħafna fuq u xtaqu li kunem konsultazzjoni ma' l-stakeholders l relevanti fil-qasam ta', ta riforma. Jena naqbel u koll li meta nanalizzaw din it-talba l-assistenza teknika l-Kommissjoni għandha wkoll konsidra l-proċettura ta' konsultazzjoni. Jina ma nemminx iżda li għanna morru eh, daqshekk il-bodu ngħidu li l-konsultazzjonijiet tar-regoli għal dawn il-fondi ta' investiment u il-fondi strutturali Ewropej edin jimponu konklużjonijiet. Nasab li l-kodiċ tal-kondotta fuq l-isħobija fl-Ewropa jinkludi numru ta' regoli stretti u komplessi sabiex ifasslu ftejjim ta' subija bħal dawn fuq programmi operattivi illi jikopru l-budgets ta' Eh, li ammontaw għal mijiet ta' miljuni ta' euro. Fu trasparenza u responsabilta jiena kontent bin-numru ta' emendi li kienu propju dwar trasparenza u responsabilta. Prinċipi li naħseb li huma meħtieġa sabiex ikonna programm li għadam tajjeb, pista fl-istessin naħseb li għanna nipruvaw nżommu dejjem bilanċ. Per eżempju, anka fil-kontest tal-fondi strutturali li huma propju fuq proġetti li huma verament kbar u anka fuq informazzjoni u regoli dwar ir-riklami li illi l-istati membri għandhom jimplementaw u koll taqsira fil-pubbliku ta' dawn il-proġetti u anke għandhom jippubblikaw meta ħajibda jintem dan il-programm u t-tip ta' finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Kien hemm ukoll numru ta' emendi anke min-naħa tiegħi fuq tissieħ ta' l-aspett soċjali tal-programm, ġifieri li nsaħħu il-ħidma tagħna da kontra il-faqar, promozzjoni ta' inklużjoni soċjali, edukazzjoni ta' kwalità aħjar Jiena favur dawn l-emendi. Apparti minn hekk hemm numru ta' emendi wkoll fuq eh, l-awtoritajiet subnazzjonali għal benefiċċju tal-appoġġ skont il-kompetenzi tal-ġi nazzjonali sa fuq l-appoġġ. Anka minħabba li l-Istati membri jistgħu jitolbu assistenza għal riformi li għandhom ikunu implementati u din tkun inizjattiva tagħhom jiena ma naħsibx li għandna nimponu limitu fuq l-osma ta' appoġġ għal kompetenzi mażuma fuq skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Eżempju wieħed li ġini f'moħħi fil-qasam tat taxxa huwa l-kompetenza sovran tal-Istati membri iżda apparti minn hekk huwa importanti ħafna mill-perspettiva ta' dawn l-anijiet tal-programmi. Apparti minn hekk kien hemm numru ta' emendi wkoll li kienu qegħdin jitolbu li jkun hemm proġett li jinkludi l-evitar ta' kontra taxxa u l-attivitajiet ta' evażjoni wkoll. Apparti minn hekk fuq il-fondi. Da mandux joħloq preċedent għal-ġajjini għanna naqbel li fil-evaluazzjoni tal mittem il-Kommissjoni għanda tanalizzaw kol kem huwa tajjeb li aħna nallokaw risorsi finanzjarji alternattivi għal finanzjament ta' dan il-programm il-ġdid għal wara s-sena 2020 u għaparti minn hekk aspetti ieħor importanti għal dawn eh, tħassib dwar il-fondi hija l-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu għall-envelop finanzjarju ta' dan il-programm fondi addizzjonali anka minħabba l-ammont limitat ta' fondi li huma allokati għal dan il-programm jiena naħseb li ikun iktar siwi li nizomu din l-alternattiva iktar miftuħa għal din raġuni kolli ngħid illi sfortunatament m'hemmx possibilità ta' kompromess. Dawk kienu il-punti li fuqhom xtaqt li nisħaq jena l u nishtin ningrazzja l kulħadd tal-darbohra tal-kontribuzzjoni tagħkom qed nistenna bil-ħerqa li jkollna diskussjoni tajba nittama li jkunu nistgħu naqblu fuq kemm jista' jkun mill-punti matul diskussjoni li se jkollna. Grazzi ħafna. Fissur Prieto, grazzi ħafna. Nishtin ningrazzja l rapporter għal xogħol li għamel u anka tal-li kien lest li jintlaħaq kompromess u ftehim. Aħna dwar il-prinċipju naqblu naturalment, aħna naqblu fuq program li jista' jgħin lill-istati membri biex jifasslu ir-riformi strutturali. Iżda għandna problema bil-fatt illi fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi għandna problema ta' allokazzjoni tal buġetarja u problema ta' tfassil tal-budget. Dawn huma żewġ problemi separati li jridu nsolvu b'mod separat. Għandna l-problema politika. Minħabba li fl-aħħar mill-aħħar naħseb li dawn il-punti jistgħu jkunu mħalta fl-aħħar mill-aħħar u lajnuna teknika illi tista' tgħin l-Istati Membri sabiex jimplementaw dawn il-riformi strutturali naħseb illi parzjalment mill gruppi politiċi qegħdin ikunu interpretati dwar rabta ma' leġittimità demokratika permezz sa' two-pack u six-pack. Ġifiri, aperti minn hekk jiena jkolli ngħid illi naqbel illi aħna dan il-programm irridu naraw fil-kuntest tas sensibilità u sensittivtajiet ta' ċittadini brabta mal-programm ta' riforma illi kien implementat matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja u sabiex aħna ntejbu dak kollu li għandu x'jaqsam mad-dibattitu fil-pubbliku, trasparenza, min għandhom ikunu l-istituzzjonijiet li ħajam l-evalwazzjoni jew nkella l-kumpaniji u aġenziji li ħajamlu jew jagħtu din lajnuna li jkun hemm kontroll demokratiku fuq kull livell, fuq livell nazzjonali, anke lokali u Ewropew, li ninvolvu iktar ukoll l-imsieħba soċjal minħabba li fl-aħħar mill-aħħar din lajnuna teknika li rridu ninterpretawha fil-kuntest tal-programmi li diġà aħna qed nipplementaw permezz ta' mekkaniżmi oħrajn, pereżempju mekkaniżmi li għandna fit tupak pack u six pack naturalment Jiena naħseb illi dan il-programm rridu ninterpretaw b'tali mod u nimplementaw ħalli ma noħolqux iktar firda bejn l-għajnuna teknika u dak illi e, iċ-ċittadini qegħdin jaraw bħala impożizzjoni ta' riformi fuq l-Istati membri mill-Unjoni Ewropea u ħafna e, ċittadini qed iħossu għamet ibatu u jagħtu tort l-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xaqsa programmi ta' riforma. Di raġuni jina naħseb illi proposta ta' leġizlazzjoni nistaw ntejbuha billi nintroduċu dawn l-elementi li jistaw jinkludu iktar leġittimità demokratika li għandhom jisserħu e, e, ħafna fuq it-trasparenza demokratika minħabba jiena ħan tkellem iktar fuq il-problem politiċi mħabba li naħseb li dawn huma importanti li nifhmuhom ħalli nifhmu x'ġara fil-passat u nevitaw problemi simili fil-ġejjieri. Jiena naħseb ukoll li il-rapporter għandu raġun meta qal li hemm ħafna minn dawn l-affarijiet li qegħdin naraw bħalissa fil-mekkaniżmu u mekkaniżmi oħrajn li huma eh, maħsuba sabiex ngħinu l-implementazzjoni riformi strutturali jiena naf li hemm l-idea illi għandha tingħata għajnuna eh, illi tingħata minn nies li għandhom għanijiet negattivi jena naħseb li rridu noqogħdu attenti għal dak li ġġaġara f'ċertu stati membri Ewropej, parti minn hekk naħseb illi rridu namlu ċara illi l-għana u lini ta' dal-programm huwa illi aħna rridu naraw li kuna miktar parteċipazzjoni soċjali, iktar leġitimità demokratika u u wkoll illi aħna nagħmlu tajjeb għal izbalji li esperjenzajna fil-passat u parti minn hekk jiena naħseb illi aħna nistgħu naqblu fuq eh, l-allokazzjoni li dan din allokazzjoni żgħira fil-kuntest tal-qafas multianwali multianwali fil-kuntest tal-budget minħabba li hemm ħafna aktar flus u l-allokazzjoni li nagħmlu hija pjuttost żgħira sa fl-istessin irridu noqogħdu attenti li din hija kwestjoni pjuttost sensittiva fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu fuq il-fondi strutturali, fondi li qed imorru direttament eh, għall politika ta' koeżjoni u naħseb li għandna ċertu emendi li nixtiequ nresqu 144-145 dwar l-importanza li aħna nimponu ċertu limitu fuq it-trasferiment ta' fondi għal-għajnuna teknika. Per eżempju, ħalli nifukaw fuq il-qasam tal-enerġija, iżda dan ma jirriċ umbat jissagrifika fondi illi mandom xej xasum mill-enerġija, per eżempju. Iġifiri, jiena naħseb illi għandu jkun hemm possibilità illi forsi nasabu ċertu fondi minn stati membri oħrajn, ħalli natu lajnuna teknika ħalli kunem ehm, stat membru eh, illi jimplementu dawn riformi settorali, iżda fl-istess naħseb illi jekk kif għandna fil-proposta leġislativa aħna irridu naraw illi nimponu ċertu limitu wkoll fuq din l-allokazzjoni u trasferiment ta' fondi. Aparti minn hekk jiena naħseb illi sabiex nilqu ftejjim minħabba dawn il-problemi politiċi hemm bżonn li jkun iktar salvagwardji iktar protezzjoni u naħseb li meta naslu sabiex nallokaw il-fondi u anka naraw kif fil-prattika ħanużaw dan il-fond Ewropew nridu naraw li kun iktar salvagwardja. Kif għettilkom irridu naraw li mill-bidu aħna jkun iktar prevenzjoni, aħna rridu naraw li nkunu għad dispożizzjoni tal-istati membri u nħalluna fidejn l-aħjar esperti ħalibek nkunu nistgħu verament nimplementaw l-aħjar tip ta' riformi illi eh, nħaltu għom ma' reformi determinati oħrajn illi fil fat ħajkunu implementati fuq il-livell Ewropew. Grazzi. Marian Harkin, ikjoġbok. Grazzi ħafna, Sir President, u l-ewwel nishtin ringrazzi ħafna lir-rapporter talli kien daqshekk pozittiv fl-abbozz tal-proposta. Jiena naqbel perfettament mal-pozizjoni tiegħu, speċjalment meta titkellem fuq il-bżonn li aħna nagħtu ċertu priorità lil riformi li se jwasslu għal iktar postijiet tax-xogħol anke fil-kontest tal-politika koeżjoni. Jiena naħseb li din it-tip ta' riforma tista' tikkontribwixxi għal ambjent iktar favorevoli li jista' jen l-istati membri jibbenefikaw mill-fondi ta' koezjoni anka ħalli jkollna rata ħjar ta' assorbiment ta' dawn il-fondi. Għandi mistoqsija, għalfejn bidilna rata ta' konvenzjonament minn mija eh, fil-mija għal sa' mija fil-mija tal-ispejjeż eligibli. Jiena smajtu ukoll dak li għal kollega Sergio dwar il fat li hemm ċertu kollegi li huma mħasbin fuq l-SRSP. Forsi qegħdin jaħsbu li l-Kummissjoni jew l-Unjoni Ewropea da timponi l-politika saħħa fuq l-Istati Membri. Veru li din hija problema politika u tista' tkun sensittiva għalhekk naħseb li importanti ħafna li d-dokument aħħari tagħna jagħmilha ċara li din hija sobija li aħna qegħdin inqisu il- kwestjoni li huma sensittivi għaċ-ċittadini u rridu niżguraw ukoll li jkun hemm iktar trasparenza. U naħseb li Serġo uża żewġ kwistjonijiet li aħna użajna ġifieri il-leġittimar demokratiku u l parteċipazzjoni soċjali. Jiena naħseb li iva nistgħu naqblu fuq dawn il-punti minħabba li rridu nibatu dan il-messaġġ politiku importanti. Naqbel ukoll il-kummenti tar-rapporter fuq l-ownership huma importanti wkoll u huma parti wkoll minn din il-kwistjoni ġenerali. Issa anke dwar ġida kontra l-faqar, promozzjoni tal-inklużjoni soċjali kif ukoll intom semmejtu numru ta' għanijiet soċjali oħrajn li għanna nappoġġaw. Aħna għadna ma analizzajniex fid-dettall l-emendi ta' kompromess iżda qed nistanna bil-ħerqa illi nanalizzaw dan il-punt. Grazzi ħafna. r-ranke. Grazzi anka minna ħatijaj Grazzi wkoll ir-rapporter tal-li proponi ċertu proposti, jiena kontenta li nista' naħdem magħkom il fuq din l-opinjoni. Nixtieq ngħidilkom illi aħna jiena nsi xadow rapporter fil-Kumitat Reġi għal din il-proposta aħna kellna ħafna dibattitu dwar dan il-punt. Minħabba li kif tafu dan huwa programm illi qiegħed juża task forces fil of f'Ċipru bħala punt illi qed jintuża sabiex Eh, jipproponu li din hija xi ħaġa li tista' taħdem anke f'pajjiżi oħrajn. Aħna batna delegazzjoni minn naħa tal-Kumitat Reġi fil-Greċja waħda mill-affarijiet illi għallulna dawn in-nies li qegħdin jimplementaw programm simili ħafna fil-Greċja huma għallulna ma kemm meta nħarsu lejn qorti tal-awditur ir-rapport illi ħarġu huwa li dan huwa programm illi huwa ta' suċċess sabiex nimplementaw il-fondi ta' konzjoni, iżda għandu nuqqasijiet kbar dan il-programm fuq ma' politiċi oħrajn u għalhekk jiena konvinta illi nistgħu naraw li dan ħajku għat mill-lodda li vera ikun ta' siwi iżda fl-istessin nixtieq illi nisħaq magħkom illi din il-proposta għandha tkun iffukata fuq il-mod ta' kif aħna nistgħu nużaw il-fondi strutturali. U naħseb illi aħna f'din id-direzzjoni mixin u naħseb illi propju qed nresqu ħafna emendi fuq dan ukoll minħabba li hemm raġuni għalfejn aħna e, forsi nkun nistgħu niddubitaw u naraw kif dan l-istrument ħajntuża minħabba li fil-passat fil-, -passat, fil pajizi li kienu koperti mill program ta' iluna aħna rajna li kien hemm problemi sabiex niżguraw li l-istituzzjoni tkolla jassumu r-responsabilità, speċjalment dawk l-istituzzjonijiet li ma kellhomx organizzazzjoni ċara. ġifiri nixtieq nappoġġa ħafna l-kollegi li tkellmu fuq il-leġitimità u responsabilità demokratika naħseb li dan il-punt imur it-fit mal-kwistjoni tal-kodiċ tal-kondotta u jekk fimtek sew sur rapporter naħseb li l-kodiċ tal-kondotta u l-prinċipju ta' eh, subija dawn mhumiex sempliċiment affarijiet komplessi legali biss, dawn huma regoli li qegħdin iħeġġu is-soċjetà ċivili sabiex tipparteċipa ħalli bekk ikollna proċess li jħeġġeġ il-parteċipazzjoni naħseb li din xi ħaġa verament importanti għalhekk nixtieq li verament din tkun xi ħaġa li tidher iktar li tingħata iktar prominenza u priorità fil-proposta Jiena naħseb li dan l-aspett tal-inklużjoni soċjali tal-ġlida kontra l-faqar u anka tal-inklużjoni tal-autoritajiet lokali u reġjonali ħana diġà għadin inkludu din dan fil-kompromess. Għet nistana bil-ħerqa illi konna ċertu dibattiti u kol sivja u nittamaw li kull nistgħu nibatu u messaċ ukoll f'saħħtu ħafna l kumitat reġi ħalli niżguraw li dan ħajku għet mill-lodda illi jista' jkun ta' siwja l-istati membri kollha. Grazzi ħafna Dominik Maħta. Grazzi ħafna, Sur President. Naħseb li tista' tifhem għalfejn jiena mhux daqshekk entużjast bħalkom kien hemm numru ta' emendi li tressqu illi fil-fatt jirriflettu l-opinjoni tiegħi. Ħan nitkellem fil-qossor fuq livell ġenerali. Din lajnuna teknika li tista' tingħata fuq talba tal-Istati Membri minnaħa tal-Kummissjoni tidher li tista' tkun xi ħaġa pożittiva, xi ħaġa sabiħa. Daqs li kieku aħna nixtiequ nofru servizz, però naħseb illi għandna mod ta' kif għawek l-Unjoni Ewropea tista' tindaħal iktar fuq oqsma li huma kompetenza esklusiva tal-Istat Membri bħal qasam edukattiv, politika tal-immigrazzjoni. U għedin raġuni il-Kummissjoni tħaddem moħħa u tipprova tipproponi xi ħaġa li tidher sabiħa iżda huwa ċar ukoll il-Kummissjoni qiegħda tieħu din l-opportunità biex tfassar rekomandazzjonijiet. Ħalli bekk l-Istati membri jkunu qegħdin jimplementaw dawn rekomandazzjonijiet. Aħna naħsbu wkoll li rridu konna ċertu fondi allokati għal dawn il-programmi speċifiċi. Grazzi ħafna. So, dan sind wir eigentlich durch. Weitere Worte? Naħseb mela aħna spiċajna bil diskussjoni ma kienx hemm miktar nies li jixtiequ jitkellmu, hemm forsi min jixtieq jissaqsi il kummissjoni jiena nħossni xejn eh, mħabad mħabba li ma nafx eżattament minan għandna qoddimna ma nix l-ismijiet tar rappresentant tal-Kummissjoni. <laughs> Uh, my name is Vincenzo Jena jisimni Vincenzo Baccaro, jena uh, mis-servizz uh, tal-proposta, jena l-konsulent legali. l għol net nirringrazzja il-membri onorevoli tal-Parlament għad-dibattitu u għal lemendi li għandhom intenzjoni jiprezentaw. Nirringrazzja l-rapportar nixtieq nitkellem fuq xi punti partikolari mir-rapport tiegħu. Hemm kwistjonijiet illi nixtiequ niċċaraw. L-ewwel net il-programm huwa kollu wara talba minnaħa tal-Istati membri, ġifiri l-appoċ jiġi biss wara talba minnaħa l istati membri u it-talba tal-Istati membri biex e, tappoġġa Eh, affarijiet li rigwardaw eh, il-governanza e u riformi tal-istati membri Fu inizjativa tagħhom dawn u bat se jkun hemm wara dan se jkun hemm dialogu bejn il-Kummissjoni u l-Istat membru biex jiġu identifikati il-prioritajiet tal mizuri ta' appoġġ u anki biex jiġu deċiż anki eh, il-finanzi. Il il-finanzja l-implementazzjoni ta' din il mizura miex ħagġa li għedit tiġi motija l-Istat membru, miex allokazzjoni, hija allokazzjoni illi eh, edha hemm biex tħallas eh, eh, l-esperti biex l-istati membri kun jistaw jħalsu l-esperti biex implementaw riformi. Umbat dana mandu xej xej qasam mal-politika ta' kun koezjoni lan, għazu mux la' mu issa u laqas fil-futur. Fuq lan tal-program kif diġa rajna f'opinjonijiet u anki f'emendi oħrajn, lan tal-program huwa hemm biex nejnu l-implementazzjoni ta' policies kull ma qed nagħmlu hawnhekk qegħdin niproponu proposta għal programm illi miex programm edem għal policy edem għall implementazzjoni hemm bżonn ninkludu l-ownership tal-istat membru, li kunem hemm minna minnaħa tal-istat membru u dana jieġi mill fat li hemm domanda u meta l-Istat membru jiformula domanda, probabilment se kollu jagħmel konsultazzjonijiet interni tal-partit interessati kollha fuq livell lokali, nazzjonali u anki subnazzjonali, is-soċjetà ċivili u partijiet soċjali, aħna bħala kommissjoni nivverifikaw illi illi stat membru jkun għamel dawn il-konsultazzjonijiet kif suppost, dawn huma kompetenza tal-Istat membru, dawn jiġu organizzati e, bil-qafas legali u, u il-Komissjoni ma tistax ta' ma tistax taħdem barra mill-kompetenza tagħha. Għal daqstant l-ownership hija waħda mill-elementi eh, importanti għas suċess u il-bajin minnaħat tal-Istat membri u eh, wieħed mill-komponenti iktar importanti. U punt ieħor jirrigwarda it-trasparenza u l-accountability. Aħna senkunu trasparenti bizħieħ fuq fil parlamentu u fil-Kunsill diġa fil-proposta hemm l-obbligu għal kommissjoni li għatu informazzjoni fl-aħħar ta' sena u naħseb illi b'dan il-mod inkunu nistaw aħna niżguraw il-bilanċ bejn il- bżon ta' trasparenza li l-istituzzjonijiet l-oħra u anki il-dimensjoni tal-programmu u kemm finanzi se jiġu użati. Niqafaw għalissa imma jekk hemm mistoqsijiet min-naħa tal-takom jiena disponibbli. Grazzi ħafna. Daqshekk mela fuq e- il-klim li l-Kummissjoni għadha tipprova Minflok mill-bib ta' d-dimet jaw timponi xaġa fl-Istati Membri, dan u tuħibner. Ġursin, bardzo dziękuję za ġustabċi la komissi. I e, mam do Pana pytanie, ponieważ zwrócił Pan uwagę... Grazie, Andrzej. Inti et li f'dak li għandu x'jaqsam is-sorveljanza tal motta ta' kif il-flus Ewropej qegħdin u intom intomx pożizzjoni li tikkontrollaw l-affarijiet kollha u li intom bdejtu bil-konsultazzjonijiet fis-soċjetà wkoll ħalli Eh, fil-fatt taraw il-kompetenzi kif huma u tħallhom fid-dejn l-Istati Membri jekk hemm bżonn anke dwar l-użu tal-ċittadini tal-flus ta' Ewropej, aħna rridu naraw li verament kull stat membru tal-affarijiet ikunu rispettati aħna dejjem minn kriżi ekonomika u finanzjarja serja ħafna, għandna sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini ma tantx qegħdin jafdaw l-Unjoni Ewropea u jiena naħseb illi jekk nagħmlu konsultazzjoni dwar dak illi qed jiġu fl-Unjoni Ewropea naraw liema instrumenti tal-Unjoni Ewropea qed ikunu Eh, implementati, naħseb illi dawn huma affarijiet illi huma vera importanti u nixtieq insaqsilu l-Kummissjoni sabiex tgħidilna xi ħaġa anke fuq il-kriterji ta' l-użu tal-flus Ewropej illi anke dawn l-elementi jridu jkunu ikkonsidrati. Tajjeb mela n-nas rapporter is-Sur Sugar kjer. Grazie thank you for all your remarks and uh... Grazzi tal-kummenti. Nista nirrepeti dak li qalet il-Komissjoni fuq leġittimità demokratika mhix se nerġa' nirrispondu nirrepeti aħna nħarsu l qudiem illi ikonna diskussjonijiet oħrajn pożittivi u fuq il-mistoqsija ta' signora Harkin aħna konna qegħdin naħsbu biex nizguraw koerenza mal-proposta tal-Kummissjoni imma nistgħu nitkellmu fuqha mument ieħor. Grazzi. Tajab mela grazzi ħafna ħanifutaw it-8 fit-8 ta' Novembru fempel fir-regi fid-29 ta' Novembru ħajsir votazzjoni. Naħseb li bekk aħna temmin l-aġenda tagħna m'għandniex punti taħt affarijiet oħra. Il-laqali missija fis-7 ta' Novembru mit-3 sa' 6 nofs u l-għada u kol mid-disa sa' nofs. Grazzi ħafna, nawguralkom il-komplement tal-ġurnata tajba.